Dan kollu jfisser li kelkom vaganzi tajbin, fejn rilassajtu. U din hija xi ħaġa tajba hija ferm importanti minħabba x-xogħol li għandna fil-ħarifa li jmiss. Nafu li f'dan il-perjodu tas-sena rridu nanalizzaw il-budget, iżda mhux dan biss ser nkunu qegħdin niddiskutu il-nedija ta' negozjati fuq eh, dwar il-perspettiva finanzi dan fis font eh, diffiċli u partikolari ħafna eh, finanzjarju ġewwa l-Unjoni Ewropea. Għandkom kopji tal-aġenda u għallura jekk ma hemm l dokumenti kummenti nistgħu naddottaw l-aġenda kif inhi. dwar il-proċedura ta' kif ser niddiskutu l-affarijiet, rapporter tal-abna li il-rapporter tal-bitna li il- Il-rapport ta' Sinjura Matera isir bejn l-10 nafsu l-11, għalek ser nibdu ftit l-agenda tagħna, għal-bqija ser nħallu kollox kif inhu fuq l-agenda tagħna. fir-rigward tal-approvazzjoni tal-laqa ta' 12-13 ta' ta' Lulju, jgħid il-kellim. Jekk fil-każ eh, il-minuti eh, jiġu adottati, il-minuti jinsabu fil-Kobu News. il-Kumitat tal-Iżvilupp ser jagħmel skambju ta' informazzjoni ma' Sur Filippo Grandi il-Kummissarju Ġenerali tal-UNRWA. Tistaw taraw ukoll lista tal-lingwi disponibbli. Illum aħna qed nagħmlu web streaming fuq l-internet u wkoll tistgħu taraw ir-referenzi tal-aħħar dokumenti fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-2011. Dan kollu jinsab fil-Kobu News. Nixtieq nilqa' direttur ġenerali għal budget tal-Kummissjoni Ewropea. Minix qed naraw hawnhekk, però iva għaw qiegħed. Iżda bħal student imqareb iddeċida li joqgħod fuq wara tal-kamra. Jiena grad ħafna li hawn magħna dal-għodu. Signora Francesca Balzani u s-sur Jose Manuel Fernandez ser jibdew bil-pożizzjoni eh, tal-2012 la bozza l-budget il-Kunsill adotta eh, l-uniku arri dan is-sajf, sfortunatament hemm arri uniku, forsi Francesco Jose Manuel jista' jatuna l-opinjoni tagħhom fuq il-pożizzjoni tal-Kunsill. Grazie Presidente. Il... Ehm, Grazie President, fi 27 ta' Lulju kif qed inti il-Kunsill adotta l-qari tiegħu kienem hemm vot kontra ta' tlieta minn sitt pajjiżi membri. Sitt pajjiżi membri illi ma approvawx il-qari tal-Kunsill u qalu illi il-budget tal-Unjoni Ewropea għal 2012 ma jridx ikollu tkabbir akbar mill-limitu li huwa evalwat il-limitu tal-inflazzjoni. Dan mhux biss dwar il-pagamenti imma wkoll dwar l-impenji. Għalhekk il-qari tal-Kunsill, il-proposta tal-Kunsill kienet eh, proposta xi ftit imnaqsa meta mqabla ma dik tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni kienet ipproponiet żieda meta mqabbel ma l-budget tal-2011 ta' 4% tal-impenji u 4.9 fil-pagamenti. Il-Kunsil qed inaqqashom għal żidiet ta' 2.9 u 2% meta mqabel ma' 2012 dan huwa meħtieġ biex nifmu x'tip ta' intervent għamel kunsil dwar proposta tal-Kummissjoni. Dwar il-linji li rridu nsegu, il-Kunsil naqqas iktar minn 400 linji tal-budget u ma żidx lanqas waħda. U għalhekk kellu approċċ tassew ta' tnaqqis U mod partikolari fil-konfront tal-proposta tal-Kommissjoni, il-pagamenti qed jitnaqsu bi 3 biljun u 600 miljun. U dan huwa l-iktar marbut mal-parti waħda B. L-impenji qed jitnaqsu fi tliet partijiet, tnejn minnhom huma pjuttost sensittivi. L-wieħed A, it-tnejn u l-erba' Dan it-tnaqqis fi rigward tal-impenji dwar il wieħedqa huwa marbut mal-fondi ta' ITER għaliex il-Kunsill irrifjuta il-proposta tal-Kummissjoni illi jiffinanzja mill-650 meħtieġa għall-2012 billi għamel revizjoni tal-prospettivi finanzjari u uża il-marġni li ma ntefqux fl-2011 mod inkoerenti huwa approva l-użu ta' 100 miljun ta' euro fis-seba' programm qafas. Dwar it-tieni parti it-naqis huwa marbut l-aktar mal-linji negattivi, ġifiri joħorġu joħolqu marġnijiet mhux tas-soltu m'hemmx programmi bħal pereżempju tqassim ta' frottu xejjex fl-iskejjel li s-sena l-oħra kien appoġġaħ il-Parlament. Fil-parti erba' hija parti pjuttost delikata għaliex kienet suġġetta diskussjoni kbira fil-Kummissjoni u kien hemm votazzjoni dwar paragrafu għadok ukoll, il-Kunsill hawnhekk aċċetta iż-żieda ta' 400 miljun dwar il-politika tal-viċinat. Iżda biddel in-natura tagħha għaliex rifjuta l-użu illi proponiet il-Kummissjoni tal-istrument ta' flessibilità għal 150 miljun u għamel proposta ta' flus illi nataw lura ta' 200 miljun fi programm importanti bħal per eżempju l-kooperazzjoni, għall-istrument tal-adeżjoni, il-flessibilità, l ajnuna umanitarja u l-assistenza makrofinanzjarja. Umbat hemm il-parti ħamsa fejn intervjenu fl-istituzzjonijiet kollha apart il-budget tal-Parlament u daħanna tnaqqis ġdid li huwa marbut ma' l-ispejjeż tal-istaff li qegħdin jifriżaw il-tħul tal-personal u l-istabilizzazzjoni tal-istess personal. Umbadu għall-aġenziji qed jiġu applikati kriterji disciplinati, tnaqqis skemat l-iktar dwar l-aġenziji li għandhom kompiti ġodda. Iżda għal darboħra għanna għazla inkoerenti illi l-aġenziji li għandhom kompiti ġodda maħniex natuħom ir rizorsi meħtieġa biex ma jkunu jistgħu jaqdu dmirhom. Umbat qed naraw tnaqqis fi ispejjeż amministrattivi li jpoġġu eh, friskju l-operattività tal-programmi tagħhom stess. Għalhekk ix-xenarju huwa simili għal dak li kien tagħna il-koreper fil-bidu tal-Ulju. Issa nistgħu nibdew nagħtu tifsira lill istrateġija tagħna u dan nistgħu nagħmluh bisħieħ fuq il-lettura tal-Kunsilli simili għal dik tal-Koreper iżda hija eh, l-punt u għal punt formali tagħna l-punt ta' referenza. Dwar il-pagamenti issa. Nafu illi il-pagamenti mumiex l-ispirtu politiku tal-budget dan għad neħkem il-darba l-azliet politiċi u strateġiċi tal-budget isiru fuq l-impenji u mhux fuq il-pagamenti. Iżda huwa minnu wkoll illi il-pagamenti huma marbuta mal-impenji u għalhekk aħna jekk nifutaw fuq l-impenji, impenji ambizjużi u mbagħad il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jatunix l-opportunità illi nħallsu bl-impenji jista' jkun eh, inkun qed nitilfu l-qalep u l-ġbejna hawnhekk, jiġifieri nikkompromettu l-għażliet politiċi li qegħdin nagħmlu llum. U għalhekk Irridu nkunu nafu li l-azzjoni tagħna fuq strateġija politika dwar il-budget li trid tiffoka fuq il-budget u biex illum ma nagħmlux għażliet fuq l-impenji li mbagħad jiġu mxejna għadha pitada ma nistgħux għalhekk ninjoraw l-importanza li għandhom il-pagamenti. Fuq il-pagamenti aħna konna il-futajna kemm fuq fid-dokument tal-mandat ta' trilogu, il-futajna fuq biċċa importanti ħafna fejn edna il proposta tal-Kommissjoni kienet tidrinna bħala ber minimum valur minimu li ma nistawx naħddu minajru biex il-budget ikun jista jaħdem, ikun jista jaqdi dmiru, ikun jista jimplementa il-programmi. U fl-aħħar tal-pakket ta' programmazzjoni eh, naraw illi dawn edin jitwet u dawn il-programmi u hemm xewqa illi din id-diverġenza bejn il-pagamenti u l-programmi tonqos u għalhekk il-koerenza ta' din l-għażla strateġika fejn aħna diġà iddeċidejna x'inhuma l-valuri tal kummissjoni u għedna li minħabba li tkellimna mal komissarju Lewandowski l-komissar u eh, l-President Barroso kena bżon tal- Ber minimum biex jaħdem il-budget u minħabba problemi tekniċi u kol tal-twettiq tal-programmi u tnaqis ta' din il-gap Dwar il-pagamenti aħna irridu nirriflettu sew biex niddefendu il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Iżda hemm bżonn difiża mhux matematika tal-ċifri tal-pagamenti tal-Kummissjoni. Iżda huwa meħtieġ illi il-Parlament jagħmel ħidma ta' analiżi bir-reqqa fuq pagamenti li huma aktar importanti mill-oħrajn. Riddu nagħtu attenzjoni partikolari lil parti waħda be l-aktar mill-quta u kol bżon ta' rizorsi li kunu disponibli meta, meta tfaqqa l-krizi fi stati partikolari li ma jkunux jistaw jamlu investimenti. Dwar l-impenn jimbat. Kontet nejt li tnaqis u ma marbuta l-iktar mal-wahda A 2 u 4. Dwar il-wahda A bla dubju ta' xej, irridu nevalwaw kif l-istrateġija 2020 tista' tiġi implementata bixiera wara dawn it-naqis proposti mill-Kummissjoni u għalhekk irdu nitkellmu dwar li narġgħu naqbdu din il-proposta tal-Kummissjoni mod partikolari il-linji tal-budget li huma marbuta direttament mal-Istrateġija 2020. L-istess japplika għal parti erba fejn aħna irdu naqbdu dawk il-punti li konna poġġejna fid-dokumenti tagħna li huma marbuta ma' suġġett tal-attualità eh, il-rebbija fid-dinja arbija affarijiet li kienu importanti għal tagħna, Iżda li lin minn difiża koerenti tal-din il-linja tal-budget irridu li diġà tagħhom importanza l kummissjoni fl-istrateġija 2020 aħna bħala parlament irridu nagħmlu sforz kbir biex niffukaw fuq strateġiji speċifiċi partikolari ta' priorità irridu numru żgħir ta' priorità illi jagħmlu sens għall-għażliet tagħna. U fuq dawn lażliet iż-żar aħna niffukaw id-deċiżjonijiet tagħna u r-riżorsi tagħna għaliex b'mod partikolari f'waqt ta' awsterità ta' problemi u importanti illi nibatu sinjal illi aħna nafu x'qed nagħmlu anke fl-infiq tagħna aktar mitnaqis huwa importanti illi nuru illi aħna nistaw nażlu il-prioritajiet tagħna u naqdu r-riżorsi tagħna u nikkonċentrawhom fuq suġġetti partikolari ta' inizjattivi eh, li din għandha tinkludi l-istrateġija 2020 li għandha tkun il-punt ewlieni tagħna, il-punt ta' referenza. Għaliex dan jista' joħloq ta' bilħaq differenza u għalhekk irridu nibatu dan is-sinjal u rridu nażlu il-prioritajiet li ta' bilħaq naħsbu li huma importanti għalina. Grazzi. Francesca eh, Jose Manuel. Grazzi, issa Jose Manuel, kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Jien ukoll ser inkun qed nitkellem dwar il-budget għal-2012, iżda ser inkun qed nindirizz istituzzjonijiet oħrajn flimkien mal-Parlament, il-Kunsill, għamel ftejm segwa ftejm tarġilija li ġi stabilit flimkien mal-Parlament Ewropew u ma għamilx tnaqis fil-budget tal-Parlament. Dak li għamlet però kien tnaqis fil-budget ta' istituzzjonijiet oħrajn. Hemm istituzzjonijiet li taħt inizjattiva tagħhom stess għamlu eh, sforzi biex jippreżentaw il-budget tagħhom, iżda sfortunatament dawn l-isforzi ma tieħdux in konsiderazzjoni minn ħadd tal-Kunsell. Minkejja situazzjoni diffiċli li ninsabu fiha, dawn l-istituzzjonijiet kellhom jimplementaw strateġiji ta' austerita għamlu tnaqqis kbir fl-infiq u minkejja dan kollu Il-Kunsill propona iktar tnaqqis għal dawn l-istituzzjonijiet u ovvju li aħna ma nistawx nippermettu situazzjoni ta' din it-tip fejn dawn l-istituzzjonijiet ma jkollhomx il-flus biex iħallsu il-pagi u lanqas um, kontijiet bażiċi bħal pereżempju l-elettriku u l-ilma. Għal din ir-raġuni ser jkun hemm bżonn ta' xi tibdiliet. Kif diġà ġie deċiż, il-kwistjoni tal-tul tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea ma kienx ġiet ikkonsidrata u riperkussjonijiet ta' dħul tal-Kroazja ma ġewx imniżla fil-budget. Kol, fir-rigward tal-budget tal-Parlament il-Kumitat tal-Budget kien diġa analizza il- somom allokati ta' kull budget line u kien diġaħa pozizjoni fil-komitat u fil-plenarja u koll. U koll ħa pozizjoni b'saħħita fil-rigward tal-istimi li kienu ġewa prezentati. Naf li tiftakru wieħed mill-ikbar konfletti li kienem flimkien mal-amministrazzjoni u mal-buro li rriżultaw mill-bżonn li Eh, naġġornaw il-budget u dan wassal għal tnaqqis ta' 50 miljun euro eh, madwar 2.3% u għabbażi t-zak li diġa kien ġi deċiż u anka skont it-trattat ta' Lisbona kella tintbat itra ta' bidla li l-valur li l-valur kien jammonta għal 10 miljuni 600,000 euro. Dan qed jiġi introdott fl-Unjoni Ewropea bħala riżultat dirett tal eh, Trattat ta' Lisbona dan għandu riperkussjonijiet diretti li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. A Abbażi ta' din l-informazzjoni kollha, jiena Les li nisma kontributi minn naħat tal-kollegi, ma rridx nerġa' nibda dibattitu kollu mill-ġdid dwar l-istimi li kienu ġew prezentati u l-ftehim li aħna eh, għamilna uh, flimkien mal bura Din kienet diġà uh, dak kien proċess diffiċli. Iżda les li nisma li kollegi li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam u jena nixtieq nkun naf x'inhu x'inhi l-pożizzjoni ta' istituzzjonijiet oħrajn din il-kwistjoni. Naħseb li huwa importanti għalina wkoll li naraw eżattament eh, kif inhi s-sitwazzjoni f'dawn iż-żminijiet diffiċli u rridu nagħmlu sforz kbir Rigward ta' tnaqis iżda fl-istess jien rridu nassiguraw li konna il-livell minimu ta' fondi disponibbli biex nkunu nistgħu nirrispondu għall-isfidi li qegħdin niffaċċjaw. Iċ-ċittadini tagħna jistennew li l-Parlament Ewropew ikun f'pożizzjoni li jkun jista' jagħmel leġiżlazzjoni tajba u jiena ċert li irrit li il-Parlament Ewropew kollu għal-inqas il-fondi minimi biex ikun jista' jagħmel xogħol sew biex ikun jista' jagħmel iktar progress u wkoll biex kun jista joffri ħajja ħjar ċittadini Ewropej. Din xi li dejjem rridu żommu f'maħna. Grazzi, rapporter. Is-sur firm jixtieq jitkellem kjoġbok. Grazzi, President. Grazzi li rapporters. Naħseb li għamlu xogħol si għamlu xogħol tajjeb ħafna f'sitwazzjoni daqshekk diffiċli, rridu naħsbu eżattament kif irridu Eh, nittertaw din is-sitwazzjoni. Fil-grupp tiegħi kena diskussjoni fuq għażliet differenti għaliex hemm ħafna għażliet li nistgħu nieħdu fir-rigward tal-approċċ ġenerali din is-sitwazzjoni ferm diffiċli. Għażla minnhom hija li naċċettaw l-attitudni tal-Kunsill u mm, nagħmlu tnaqqis morru għal eh, minimu naċċettaw l-argumenti ekonomiċi minna għata l-Istati membri din hija għada mill zliet irridu eh, niddiskutuha m'ħniex favuri iżda rridu niddiskutuha għażla oħra hija dik tradizzjonali. Ġifieri mill-ġdid eh, napoġaw il-Kummissjoni għaz l-oħra li nkunu radikali ħafna u najdu li aħna ma nattattawx eh, dan il-messagġ ta' austerita u aħna immorru għal revizjoni radikali tal-perspettiva u la ir-raba għazla u dini għal għazla li aħna nishtiqu nazlu hija waħda selettiva fejn namlu zidiet radikali iżda f'ċertu oqsma mażula politikament Eżempju li ju 2020 dawk li għandhom xaqsmu mal talib matul il-ħajja, eccetera eh, din hija kategorija erba, da mhux kategorija erba kollha u wkoll l-istrument tal-viċinat u x'għandna nagħmlu fil-Mediterran fin-naħa isfel tal-Mediterran. Din għandha tkun l-attitudni ġenerali tagħna. Aħna ma rridux eh, neħu kollox li aħna nistgħu naċċettaw xi ftit Eh, mit-tnaqqis ibes li qed jipproponi l-Kunsill mhux kollox iżda xi ftit iva u f'ċertu ma' fejn naħsbu nħossu li hemm priorità politika kbira aħna lesti li nafaċċaw ġlieda diffiċli. Aħna irridu nanalizzaw l-affarijiet sewwa u bir-raqqa li din mhijiex diskussjoni ta' prioritajiet politiċi iżda hija kwistjoni wkoll li nimplementaw dawn iż-żidiet u Francesca kienet ċara ħafna mill-bidunet li l-attitudni ta' ħajja bbażata fuq il-programm finanzjarju. Aħna irridu naraw jekk hemmx bżonnijiet li jistgħu jintlaħqu U dini, dan huwa aspett importanti ħafna ovvjament li rridu nieħdu konsiderazzjoni. Iżda permezz dawn l-aspetti prioritajiet politiċi, il-possibilitajiet ta' implementazzjoni, l-absorption rate, ecc. naħseb li aħna nistgħu niffurmaw strateġija li tista' tkun tista' tiġi implementata u nispjegaw ukoll il-pubbliku ġenerali mill-lat politiku. Din hija l-attitudni tagħna u Franceska qalet li l-commitments huma aktar importanti mill-pagamenti jiġifieri mill-att politiku ovvjament iva. Iżda f'din is-sitwazzjoni rrid ikollna diskussjoni ta' vera fuq il-pagamenti wkoll għax il-pagamenti huma dawk li jfasslu l-iżvilupp ekonomiku. U dan huwa wieħed mill-argumenti qed nippruvaw nagħmlu bħalissa l-impenji huma importanti ħafna u rridu wkoll strateġija fejn aħna ndiskutu wkoll il-pagamenti dwar istituzzjonijiet oħrajn. Aħna nistgħu nifmu x'qed jagħmel il-Kunsill u ovvjament l-amministrazzjoni qatt ma jifax jiddefenduha f'sitwazzjoni diffiċli iżda naħseb li din jesaġeraw. Qegħdin jiddiskutu l-istituzzjonijiet, il-qofol ta' ċertu istituzzjonijiet mhux biss qegħdin jiffrankaw iżda qegħdin jagħmlu xkiel u ħsara lil ċertu istituzzjonijiet dan di miex attitudni tajba, irridu attitudni selettiva naċċettaw uħut mill-Frankar u nippruvaw nipproteġu il-qofol ta' ċertu istituzzjonijiet għaliex ser ikollna problemi fil rigward ta' implementazzjoni fil rigward tal-political eh, engagement fl-Unjoni Ewropea. Issa fir rigward tal-budget tagħna stess fil-Parlament Ewropew, ovvjament din hija problema politika li l-budget tagħna huwa bażikament l-unika wieħed li qed jiġi difis u ma ġiex imnaqqas mill-Kunsill. Ser ikun diffiċli li ngħidu l-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha ser jkollhom tnaqqis u l-Parlament ser ikun eh, protett. Jiena naħseb li rridu um, noqogħdu bil-qegħdu nipprovaw insibu eh, frankar kemm jista' jkun fil-Parlament u nagħmlu dan mingħajr ma nagħmlu sara l-core business ippruvaw insibu soluzzjoni tajba uh, għaliex din hija xi ħaġa assolutament neħtieġa politikament. Grazzi. Sur Davia. Naħseb hawnhekk eh, nixringrazzjaw is-Sur Bażani Sur Fernandez għal eh, prezentazzjoni eċċellenti li għamlu problemi li ġibduna l-attenzjoni tagħha. Malja. Eh, għanna l-ewwel problema ġifiri ta' l-għażla tal-livell ta' ambizzjoni li dan il-Parlament irid jara dan il periodu ta' kriżi. Aħna rridu nażlu bejn budget ambizzjuż jew inkella wieħed illi iqis il-sitwazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea bħalissa li hija waħda ta' kriżi, ta' diffikulta kbira, ġifieri budget illi huwa realistiku. U naħseb li dawn bejn iż-żewġ għażliet li dak irrealistiku huwa dak illi nagħmel naħseb illi l-iktar jagħmel sens li nadottaw. U ovvju, f'żmien ta' kriżi, hekk kif is-setta pajjiżi wrew li, li dawk li kienu kontra li nżidu l-livell ta' ħlas għal l mill-taxxa li eh, diġajja proġettata, li huwa importanti li neffettwaw xi ċertu um, trażin ta' infiq imma fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin fit-tmim tal-qaffas finanzjarju multjanwali da qabel, ġifiri ċertu zidiet dak li huma ħlas, mhux m'għandhomx jaqsmu ħlief għal fatt li issa lestejna ċertu proġetti u programmi illi jeħtieġu ċertu riżorsi biex dawn jingħalqu. Ġifieri huwa ċar illi iva rridu nirġunaw irrid ikun wieħed politiku u wieħed selettiv budget responsabbli irrit ikun jista' jkun kapaċi illi jindividwa il-prioritajiet għal dan il-Parlament fost linji kollha tal-budget. U um, dan mhuwiex uh, ċar kif dan ħareġ kollu mill kunsill ħafna drabi u kif l-idea tal-Parlament pal per eżempju strategija 2020, il-lifelong learning, il-programmi għall-SMEs, dawn il-koll bdew ġew mnaqsa għatawhom imma mbagħad inizjattivi oħrajn għal dak biex iżidu pereżempju l-kompaċità kompetittiva tas-sistema tagħna fi żmieni ta' kriżi. Per eżempju, fil-laqa ta' 3A għal dik li situazzjoni tal-Mediterran dwar il-External Border Fund fuq il-Frontex Hawnhekk għandna bżonn ċertu ħtiġijiet ta' nfi li huwa iżejja ta' xi importanti li ma jmirx sens li naqta' hawnhekk il-baġit dan ir-rigward termini komplettivi huwa importanti illi nagħmlu evalwazzjoni li hija immirata fuq prioritajiet li huma fissati sew, definiti sew u sew. U bekk nkunu nistgħu niġdu l-attenzjoni tal-Parlament u nitolbuhom biss jerġaw jresqu il-proposti li jresqu dibil-Komissjoni fil-bidu jew inkella biex eh, jagħmlu ktar enfazis fuq dawn il-proposti. Pero, rridu nkun responsabli u kol, għalix il-krizi għademmek u l-messagġi tibat il-parlament huwa ta' valur miżjut qawwi tal-użu ta' rizorsi fuq livell komunitarju. U naħseb illi huwa essenzjali illi nirraġanaw mod kifet immirat. Iridu nibatu messaġġi ċari, deċiżi u sodi. Dan huwa messaġġi nibatu l-Ewropa. Merci, mon cher collègue. Anne Jensen. Thank you. Signora Anne Jensen, grazie, ringrazio il-rapporter għal dawn spiegazzjoni ċari taħħom. Jina ngħid illi il-perspettiva tal għaldeja li iva aħna għandna nippruvaw Inħarsu lejn is-sitwazzjoni ġenerali jridu naraw illi m'għandniex aktar ma nofqux aktar milli tassew bżonn. U għalhekk naqbel ma dak illi jgħidu s-soċjalisti u kal u koll sur Levies li aħna rridu nħarsu lejn il-prioritajiet ċari meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar li nżidu l-budget mill-livell tal-Konsil. Irridu nsemmu illi anki s-suġġeriment ħat tal-Kommissjoni f'ċertu waqsma kienet pjuttost stretta. U kunem hemm ċertu aġenziji, ċertu istituzzjonijiet li ħar l-om il-problemi maħabba fek. Allura irridu nkunu dettaljati ferm fil-analiżi tagħna ta' fejn għandna eżattament eh, nitrattaw, l-oqsma jridu nittrattaw ma fl-istessin hemm ċertu tnaqqis li huwa pjuttost Trump ġej mill-Kunsil meta inti speċjalment ħares lejn il-prioritajiet. Għalfej dawn pereżempju fuq ir-rebija għarbija um, dawn qed inqamlu n-nuqqasijiet, qed inaqsu wkoll dak li huma il-Frontex. Um, ja, tramba wis. Hemm ħafna pajjiżi naf li votaw kontra proposta tal-Kunsil għax għalihom dawn dan it-tnaqqis tal-ispej fil-finfiq kien, per esempio, fil għasna tal-ċerka kien eċċessiva, u ma eċċessivi eħe. Dawn imur kontra strategija 2020 u aħna ma nistawx naċċettaw ċertu naqis. Fri rridu nħarsu lejn oqsma fejn irridu nerġaw eh, ikkonnek tal-fondi eh, u morru li l-in minn ċifri tal komissjoni fil-fattu jkollna ċifri li huma realistiċi. U mbagħad ħafna diskussjonijiet fuq l-asijiet, fuq l-penji, u jina naħseb illi sa' għedin netalmu illi kif jgħidu li l-impenji huma biss għal-parlament u l ħlasu għal-konsil forsi sa ċertu puntiva, iva, va veru, imma u wkoll interessati fil-las u fil-pagamenti. il komissjoni qed naraw qegħdin jitrasferixxu l flejes mill-bidu ta' iktar kmini fis-sena għal programmi li ma minn programmi għal programmi oħrajn li ma nafux jekk dawn fil-fatt jistgħux jiġu mwettqa. Ġifiri u importanti jekk ikonna ċifra, ċifri stajbin għal dawn il-pagamenti jiex inkella ħan nispiċċaw naqgħu problemi iktar mill ġanna, iktar minn flok li naraw il-konsili wet u l-impenji tagħhom minn flok li dawn joħorġu bil-flejjes kif suppost, Għagħu mumi se joħorġu flejes ġodda. Aħna rridu ukoll irridu nitkellmu fuq interess fuq anzi rridu nkunu ċertu interess fuq għal ħlasijiet u l-pagamenti. Jiena naf li wieħed A fuq il-affarijiet ta' politika barranija għandna eh, xorta l-problemi ta' liter ġeħna ġew lura liha. Umbagħad għandna din il-kwistjoni ta' agrikoltura li ħan neħħu ċertu ammont ta' flus minna ħat tal-konsil eh, biex ikun jistgħu nfadlu sta' jekk dawn jistgħu jagħmlu għad biex ta' xogħol sewa wis imma jridu jagħmlu għabna iktar aqal. Min qegħdin jagħmlu? xi uh, kollegi minn grupp tiegħi jippruvaw jagħmlu test il-test biex jaraw xi se jsir jekk ineħħu xi uh, rizorsi minn fondi strutturali ma jfessirx li dan uh, il-grupp tagħna stess jaqbel u ma nafux laqas li jekk il-Parlament kollu jaqbel dwarha. Imma l-argument huwa li dan l-ewennet fuq l-impenni. Aħna qegħdin għandna um, sensila sħiħa ta' impenni li għadna ma wettaqnijomx. Flus illi kienu għedin emmek allokati għal fondi strutturali u għana nishtiqu li xuħut minn dawn l-allokazzjonijiet jitpoġġaw fi riċerka u li il-Kunsil jispegawna, għansi skużawni, il-Kommissjoni jispegawna ftit eżattament kif ser jamlu dan din il-lista sħiħa li għedha ta' stennija, eh, aħna għatan għanna 200 biljun euro ta' allokazzjonijiet li aħna wedna u sex ser ser ser jiġri ġifiri ħan neħu dak li aħna wedna li ħan għatu ċertu oqsma. Issa fuq ċertu ħlassijiet u kol pagamenti aħna edin situazzjoni fejn sa' timma beri sebo diffiċli illi Iwet u l-proġetti taħt il-programmi ta' fondi strutturali. minħabba problemi domestiċi ta' finanzi pubbliċi. U dak li għanna fil-budget eh, u għal stima. U dan din istima kif edna hija għolja wis. Ġbir għana ħanaqsu l-pagamenti, mela għawek għanna naqsu l lejes mux pagamenti taħt wieħed A, u ċertament mux f'kategorija erba, u ċertament jridu noqogħdu attenti ħafna li għadwar xin naqsu f'kategorija tlieta. Grazzi għan. Helga Trooper, kieġbog. Grazzi. Mela, erba xenarji li diġa semmew li id-gwerra semma u għal li aħna rridu niskutu għam kollha l-kem u ħajażel ir-raba xenarju Jina li għamma ta' miex sensu għon diskutu għom kolla għalli xankunu għadin neħlu ħafna ħin. Iktar jagħmel sens li diskutaw strateġija ġdid irreali għax l-ewwel waħda hija sempliċiment nabdu naċċettaw ta' li l-Kunsill. Jekk tagħmlu dan, ħajkun għal xejn dak li minna sissa għal dak li hija il-kommissjoni, fisseri dak li aħna minna stess, mux ikun mux għedin nihdu li nfusna bis-serjeta bizzejiet. U għalek jina ma nishtiqx li nqoddu nqoddu t-fela alternattiva. Allura, nandu għalli mis. Naħseb illi dan huwa l-aħjar mod kif nimxu. Dak illi tawna eh, l-Komissjoni din il-inflation ehm, li huwa fokat fuq l-impjeg eh, jridu fuq fuq iktar ġestjoni li għalli għana naqbel mija xie fisser iktar ekonomija fisser ġestjonija ħjar imma jridu tfaddil u l-argument tagħhom minnaħa tagħhom u għali aħna irridu naqsu u nfrankaw u nfadlu fi stati membri tagħna allura stati membri u l-Unjoni Ewropea nsi tagħmel l-istess dan huwa l-argument ġenerali. U aħna din irridu inwiġbu għalija dan huwa xogħolna. Jiena kelli laqa f'Berlin ma' baxxaturi Ġermaniżi dawna u stidnu Franċiż, Ungeriż u Pollak u Ingliż dan huwa ċar ħafna dar dak qed jiġri fil-Kunsill għaliex dan imur kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea. Għax huma jgħidu li fuq livell li jridu iktar ġestjoni aħjar. Imma mbagħad naħa l-oħra jgħidu imma jingħid inżomm ir-rebate Ingliż, imma jrid ikun fl-istess ħin għaqli intelligenti imma mbagħad fuq livell nazzjonali jridu jżommu kollox kif u jaddu biss għall interessi tagħhom nazzjonali din hija problema politika li ħana qegħdin ħabtuċa magħha. Jiġifieri il-kwestjoni hija x'istgħu nagħmlu. Jiena naħseb li hemm dak li qalet Jan Hansen inċertu konflitti interni u rridu naraw kif ħanamlu għax min bejn min qed jirċivi u minn min taħallas hemm ċertu konflitti u interessi involuti. U t-tieni ħaġa, il-marbiċa bil-kbira tal-Parlament eh, din jitlu ċertu konflitti per pereżempju dwar il-pajjiżi li qegħdin jirċivu ma jfissirx illi huwa dejjem il-prijoritajiet tagħhom. Jridu nagħmlu ċara fuq livell politiku ta' xandu jkun l-interess komuni Ewropew biex ikonna iktar kompetitività, iktar investiment, iktar xogħlijiet u biex insegwu il- l għanijiet ta' strategija 2020 għaliex fuq livell ġenerali ħafna dan għandu jkun interess komuni bejn il-Konsil, Komissjoni u Parlament illi aħna il-koll deċidejna fuq u flimkien. Issa rridu naraw dawn huma lesti illi dawn il-politika ta' investiment ġdid iseguhom u għalhekk jiena naqbel ma' linja ta' Geran illi huwa rigward investiment tajjeb u sostenibbli dak li huwa broadband, smart grids, il-tfadis frankar tal-enerġija. Ġifiri dak kollu li jaqa taħt il-tiketta tal-strategija 2020. U dak li huwa wkoll titlu intestatura erba rigward li nappoġġaw movimenti demokratiċi ġodda, dan huwa interess komuni Ewropew għadu kif għalu għal il-Kunsill Ġifiri l-unika ċans li għanna fis-ċirkustanzi li għanna bħalissa politiċi fi għanna daqseg pressjoni u għalin argumentaw x'inhuma l-interessi komuni kif l-Ewropa tista tilkupra vizavi l-kriżi u l-problemi kollha e, li sa punt eħe irridu e, naddu għall-austerita, imma din l-unika tweġiba. Kif naraw fil-Greċja pajjiżi pajzi ħrana għandna bżonn taħlita ta' austerita f'ċertu waqsma u investiment ċar fuq moħra. Dan huwa l-unika ċans Tana politiku biex forsi ċittadinu kol jistaw jistgħu jifmu għafti għax interessi tagħhom huma marbuta ma' dawn l-investimenti l ta' kompetitività ġdida. U naħseb illi din hija l-linja tija ġenerali tal-argument għalija. Grazzi. Grazzi Elga, konċar. Kellim li miss. Grazzi Jina bil-kontrat ta' Garen Ferra ma setajċ kun konsulta l-grupp tiegħi ġifieri hija l-idea personali tiegħi meta qed nikkontribwixxi għal din id-diskussjoni dal Sissa l-grupp la t attitudni tijaw kienet illi illi nsegu l-essenza ta' blokkar ġenerali dak li huma r-rati ta' inflation. U din għandux taqsab ma' l-perċentwali li qabbilna ruħna maħħa sena li għaddiet imma wkoll fid-dawta dak li ntqadda l-għadu minna ħankol tal Russ soċjalisti Garon Ferm. Għaliex jidir li jekk inti qiegħed f'ambjent internazzjonalment fejn inti għandek resource ftit risorsi għandek dejn kbir fil-punent fejn jidher il-Ċiniżi biss li ħaj finanzjawna li ma tantx hija xi xi ħaġa daqshekk tajba u vijabbli li ċiniżi ħaj għoddu jmexxulna u jiddeċidu għalina, eh, mela inti tiddeċidi fejn se titfa' flusek. Allura naħseb li approċċ bis-sens ħafna jekk inti tevalwa x'tista' tagħmel fil-strateġija 2020 eh, li peressi xi ħaġa li ġaġġa binna fuq rridu nifukaw fuqha, speċjalment fid-dinja tal-punent fejn għandna dan id-dibattitu fuq it-kabbir fuq l-impjieg mm, ma importax ikkux eh, soċjalisti konservativ liberali il-familji kbar politiċi qegħdin mixin din id-direzzjoni kif ser nistaw nejnu ekonomija tagħna jitkatru fejna għandek issa kważi wasanna għal tmim triq inti titissibx x'mod fejn inti titissib eh, bilanċ titissib tagħmel differenza fil-fatt fil-ġejjin ekonomiku tal-poplu. Imma Tajja li ngħidu wkoll li meta inti qed tażel ċertu affarijiet li tara li tagħmel sens li staw ndaħluhom fis-seħħ fil-prattika għal xi ħanoqogħdu nakawha momenti kbar tal-flus u naraw dal-flejes ma ntefqux għaliex eh, ma tkunx qegħdin nużaw dawn ir-riżorsi eh, huma skarsi eh, b'mod tajjeb. Issa dak li kien hemm fir-rapport Francesco titilu huwa li fejn nistgħu nagħmlu tfaddil li danna palessa tal-imot li nistgħu naraw f'analiżi reali. fejn nistgħu nagħmlu tfaddil f'politika lini ta' politika li diġa' jeżistu. Jiġifieri jiena tul l sajf għamil 60 mistoqsija l-Kommissjoni dwar li nħarsu lejn dawk il-qosma fejn it-twettiq kien taħt id-design fil-mija u fejn il-flus kien il fuq minn 10 miljuni u fess fil-budget li għadda tas sena l-oħra biex naraw għazatament il għaliex it-twetti kien fqir. U fl-aħħar mill-ħar mod interessanti tasal għal 200 biljun fejn tista' tieħu, 2 eh, biljuni fejn tista' tagħmel tfaddil u eh, dan huwa interessanti għax inti tajkollok approċċ għad fadil fejn tista' tiġġustifika għan għabbażi ta' nuqqas ta' linja budġetarja partikolari. Allura forsi nkunu nistaw nissuġġerixxu li nfadlu ċertu ammont ta' flus minnaj ma nkunu nistaw naffettwaw li twettiq ta' politika linji ta' politika li huma ta' priorità għalina. Għalhekk, rigward ukoll il baġit tal-Parlament Nistri duħarsu lejn l-istess approċ. Jina interessat ħafna lejn dak l-għagor infermi duħarsu fejn nistaw nifranka u kol fil ġwazi tal-parlament. Inti ma nasibx, ma nasibx li ħaj kol ħafna nis li ħajħdu għos ħajnaqsu l-om il-paga tal-MPs, ehm, Sakke kemm elezzjoni, forsi jaċċattaw għal ftit żmien. Imma il-prinċipju ta' montolingualizmu mhux qegħdin inkontestawha, imma l-implementazzjoni tagħha hekk kif qed naraw fl-organizzazzjoni fej aħna nkunu qegħdin nixtru nitolbu l-interpreti li jiġu minn maħarraħ ta' dinja mbagħad jiġu gruppi ta' ħidma mbagħad ma jkunx hemm parlamentarji fil-gruppi tagħhom stess. E forsi jkun hemm sistema li nkunu nistgħu ukoll nirranġaw ukoll traduzzjoni fejn inti tieħu l-budget li għandna bħalissa kinti għandek 50% tal-budget tal-parlament u minn fuq fil-traduzzjoni u interpretazzjoni u direttament u indirettament. Ovvjament din hija għasan fej minnajr ma naqsu mill prinċipi ta' multilingwiżmu kunu qegħdin nifrankaw il-miljuni. Grazie. James, euh, nous restons euh, au Royaume-Uni, mais cette fois-ci euh, au groupe socialiste. Derek Vaughan. Mela, mm, nipaw marranjiniet ma bitlu partit, Elena Moore. Naqan sensi survon. Skużawni. Grazzi. Xtaqt nifoka fuq dak li qal Fernandez. Eħna, nifoka fuq, irridu fokaw fuq il suġġezzjoni tal-liberali minn naqs naqis tal-klasijiet tal-fondi strutturali. Ma sappi da ma jamiex sens. Mu xaqli. Għan iġdan izmin aħna irridu irridu ndaħlu flowers fil-xolijiet, fit-tkabbir, għalix il-termini tal-flejjes irridu nħarsu lejn il-fondi strutturali. Ma tamiex sens mhux għaqli għaliex ħafna komunitajiet l-ikbar ħiel viżibbli tal-Unjoni Ewropea huma fondi eh, strutturali li qed naraw dej proġetti. Anke l ħajkun żbal politiku. Jina xiex grazzja Sur Fernandez għal xogħlu u d-mod kif kien kapaċi ħafna li ħares lejn il-baġġ dan istituzzjonijiet. Kif qal sewa, il-Kunsill qed jipproponi naqis għall-istituzzjonijiet kollha ħlief għall-Parlament Ewropew minħabba dan il famu dan il-Gentleman's Agreement il-tanna fu bih li bil-jista spiċċajna bżida b-2.3% li hija l-żieda li aħna bilna dwaru wara diskussjonijiet ibsin iktar minn din is-sena. Missa rridu naraw eżattament. Naqblu ma din iż-żieda ta' 2.3% il-kollegi forsi jridu jikkonsidraw iż-żiediet oħra li suġġerew istituzzjonijiet oħrajn l-budget amministrativ tagħhom. Pereżempju l-Kunsill qed jissuġġerixxi li huma jnaqsu l-budget tagħhom 5.4% u l-Kummissjoni qed jissuġġerixxu li jżidu l-budget tagħhom biss b'0.4%. Għalhekk jiena nħoss illi rridu naraw jekk jekk mhix sens politiku politikament jekk eh, inħarsu lejn li nifrankaw eh, ukoll fil-budget tagħna dak li huwa il-bini u l-budget u l-bija żobba, naf li mhux tkun faċli, imma eh, forsi tajja min inħarsu ċertu tfaddil u nħarġu bċertu proposti fuq din. Għal istituzzjonijiet oħrajn. Pom għal Fernandez. Il-Konsilli propona minħabba wkoll ispejjeż l-allokazzjonijiet u traduzzjonijiet għal komitta tar raġuni, per eżempju, il konsiljet qed jipproponi illi naqsu minn 2.9% għal 0.04% u l-ekosok għet qed jipproponu tnaqqis ta' mhux mhux kabita 1.5% imma tnaqqis ta' 0.5% Eh, tal-budget tagħhom qed tkun diffiċli ħafna wkoll għalihom biex jipprovdu wkoll is-servizzi essenzjali tagħhom. Għalhekk forsi nkunu nistgħu nerġa' ndaħlu xi ftit mill-budget eh, mhux kollu biex naraw eżattament jekk nistgħu x'nu funzjonaw eh, sew u noħorġu b'ċertu emendi biex jkollna iktar zida fil-budget. Grazzi. Kolleg, Salvador Garriga. Grazzi. Is-Sur Garriga. ċer. Xuħut mill kontributi tal-kollegi għandhom ikunu bażi ta' deċiżjonijiet tagħna li jittieħdu. Wara l-implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona nafu li s-sitwazzjoni m'għandix tkun politika fi natura ta' ħana ottubru nafu idli ser inkun morru u dim il-konċiljazzjoni. U għal dak il-għan aħna irridu pożizzjonijiet ċari u U jekk jkollna kunsill illi sempliċiment jagħti stqarrija unilaterali li jaħat irrifjuta illi tkun flessibbli dwarha mela għal xejn nafu aħna f'termini ta' programmar finanzjarju u se tmibli ħajkun wieħed mill-lar mill-lar snin li qatt kellna eh, aħna sfortunatament ċertu linji tal-budget eh, se jiġu affettwati jkun hemm impatt fuq livell Ewropew. U mhux biss fuq dak nazzjonali. Issa aħna fl-ewwel qari provajna naqsu ċertu ħlas l impenja ħlasijiet u pagamenti iżda dak li qalu huwa li dan il-spejjeż mhux se jintlaqtu b'mod ibes meta ħajġu assorbiti fil- teżori nazzjonali u ħajkun hemm effiċenzja miżjuda imma mingħajr loan resources fuq livell ta' istituzzjoni Ewropew se naraw hawnhekk l-ispejjeż illi għandna hawnhekk fil- fl allokazzjonijiet li kienu imweda ħajinħassew għaliex mwek persi ma jkun hemm fonti ġonda ħajkun hemm ħajkonna nħarsu lejn l-istrument ta' flessibilità. Aħna rridu nerċu deċiżjonijiet fil-Kumitat tal-Budget u nisabu li xur prioritajiet sew. Il-gruppi politiċi ser ikollhom jinaqdu u jirħor jaqblu jekk ser jabbandunaw xi ftit programmi illi qabel fil-passat kienu importanti jekk iridu jaraw illi ċertu proġetti ewlenin jistgħu jibqgħu għaddejjin. Dawn huma l-proġetti ewlenin ta' qoddim ma jfissirx dawn kollha dawn il-flagship programs ħajkunu qegħdin jiġu wet għal-ħin kollu. Kulħadd ovvjament kull grupp għandu l-prioritajiet tiegħu. Waħna li ħajkonna nagħmlu huwa li nandattaw għada politika, ħafna iktar politika milja minna qabel. Huwa ċar illi distana mussa jkollna l-flus illi il u il-proġetti kollha jridu jaraw il-Parlament fil-Parlament Ewropew. Għana situazzjoni fejn irridu namlu ħafna tnaqis, ħafna istituzzjonijiet għamlu tnaqis jew zidiet li l-in mill-livell ta' inflation u sabiex inkunu nistaw naparaw dawn l-istituzzjonijiet ħajkollhom ifadlu almenu sa 2%. Ħafna mill proposti li tres u musa jkun biżejjed għal istituzzjonijiet biex ma jizommu l kredibilta tagħhom. Ġviri kolla hemm ukoll zidit. Aħna fil-programm finanzjarju il bicċa kbira ta' dan il- l-allokazzjoniet ħaj jintilfu, għalli ġifiri din għamlu eżerċizzju ieħor biex forsi innaqsu ftit mill-proġetti tagħna biex noħorġu pożizzjoni ħafna iktar qawwija ta' negozjar. Grazzi Daniel Abad. Moi je rejoins effectivement tout ce qui a, ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je crois que Grazzi President, jina naqbel ma dak il intqal sissa. Nistaw naraw illi f'dan iż-żmien diffiċli ħafna fejn il-kwistjoni hija jekk il budget tal-Unjoni Ewropea jippermettinniex illi nsibu valur miżjut Ewropew fuħut mill-programmi tagħna. Kif qalu l-oħrajn, aħna rridu nifukaw fuq numru żgħir ta' programmi u jkollna lilhom bħala mira. Eh, eh, hija ħasra li hemm xi tnaqqis, pereżempju fil-Frontex, u kol dwar programmi marbuta mal-ispazju. Uħut mill-aġenziji marbuta ma' swieq finanzjari u l-autoritajiet ta' swiq finanzjarji eh, li namlu tnaqqis dawn l-aġenziji fi żmien ta' kriżi mhijiex idea tajba. Irridu naraw x'inhu huma l-prijoritajiet tagħna u naraw fejn nistgħu nagħmlu titjib. Hemm iter ukoll din għadha kwistjoni kbira ħafna. U dan il-kumitat irid jagħmel kontribut f'dan ir-rigward kentej dwar xi ħaġa li ma tikkonċernanix direttament. Naħseb li rridu nużaw il-budget biex namlu pressjoni. Namlu pressjoni fuq l-istati membri dwar lajnuna għal programmi partikolari għaliex dawn irridu nużawhom biex l-istati membri l istituzzjoniet isibu soluzzjoni politika hemmhekk għaliex dinja xi ħaġa li nista' nara fl-istat membru tiegħi qed teffettwa ħafna persuni u qed tħassar l-immaġni tal-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien ta' kriżi. F'dan iż-żmien diffiċli rridu nsibu l-aħjar bilanċ. Jiena is-sena l-oħra kont wieħed minn dawk illi rrit illi nżidu wis il-budget tagħna. Jina ma rridx illi nżidu l-budget tagħna biex ħadd ma jippunta subaj lejna, iżda rridu nsibu l-aħjar bilanċ. Kif qalu xi kelliema qabli dan ifisser irridu nieħdu l-punti ewlenin tan fiq u f'termini ta' spejjeż nafu li dan jirrigwarda it-traduzzjoni b'mod partikolari. Hija ħaġa sempliċi ħafna jekk ma rridux ninjoraw il-prinċipju ta' multilingwiżmu mela allura rridu nużaw il-mod ta' kif nużaw l-interpreti u tradutturi u anke kif insejħu interpreti eh, minn barra per eżempju. Għaliex aħna qed nagħmlu laqat tlieta u l-erba jekk nistgħu nifirxu il-laqat tagħna matul il-ġimgħa forsi jista' jibda xi ftit l-affarijiet, irridu naħsbuha darbtejn hawnhekk. Irridu nieħdu azzjoni dwar xi kwistjonijiet partikolari, iżda m'hemmx għalfejn niftħu dan id-dibattitu għal darba oħra nwaqgħu l-ġabla fuq saqajna. L-iktar dwar l-istatut tal-membri, per eżempju. Irridu nippruvaw intejbu il-profil tagħna hawnhekk u niffukaw fuq ruol aktar b'saħħtu tal-Parlament taħt it-Trattat tal Lisbona biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi kif intqal minn kollegi hawnhekk illum huwa diffiċli ħafna li ħna tabilħaq nsemmaw insemmaw leħinna f'dan id-dibattitu sakemm ma jkonniex prioritajiet infisra bitċar u naqblu illi aħna ser namlu ħafna pressjoni hawnhekk fuq ir rizorsi propri. Għaliex jekk ikonna rizorsi propri ser konna dawn il-problemi meta ninnegozjaw mal istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi tassew. Grazzi lil kulħadd nissuġġerixxi illi nagħlqu dan id-dibattitu hawnhekk dwar din il-kwistjoni partikolari u importanti. Issa għandi problema hawnhekk. Jiena naf illi ninsabu viċin aħna hawnhekk. U mill-qut minn min din il-ħatra li fost il-gruppi politiċi ninsabu viċin fl-opinjoni, għandna l-istess opinjoni. Hemm pajjiżi illi għandhom problemi fil-budget tagħhom u jeħtieġu appoġġ mill-imsieħba tagħhom mill-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux nitolbuhom illi jħallsu iktar, illi jkontribwixxu iktar fil-budget tal-Unjoni Ewropea u mbagħad hemm pajjiżi illi wkoll iridu jħallsu għal-għajnuna għal dawk li jinsabu fi problemi u dan iridu jagħmluh mill-budget tagħhom stess. Dawn il-pajjiżi dawk li jinsabu fiż-żona euro irridu jirratifikaw permess tal-parlamenti tagħhom kull għajnuna illi huma jħallsu għal pajjiżi oħra li jinsabu fi problemi. Rajtu li dan ħoloq problemi f'xuħut mill-Istati membri għalhekk il-sitwazzjoni fil-Kunsil hija armi kif kienet is-sena l-oħra. Fl-istess waqt naf illi dak illi ressaq juren bħala raba alternativa jew waħda illi ħafna persuni jaqblu magħha rispettivament minn kif insibu dan il-bilanċ bejn il-pagamenti u l-impenji. Aħna irridu nisħu dwar il-valur miżjut tagħna billi nikkonċentraw fuq ammont partikolari ta' prioritajiet li huma konsistenti mal-istrateġija 2020 u mal-ħtieġa illi jaġġa ikonna itkabbil l-Unjoni ssir aktar kompetittiva. Iżda fl-istess waqt irridu nibbilanċaw l-affarijiet. Din hija l-akbar problema illi irridu insolvu flimkien. Naf illi ħafna kelliema huma lesti illi jagħmlu sforzi addizzjonali bil-budget tal-Parlament. Jien nixtieq ngħid illi jiena stedint li sur Pittella illi huwa l-Viċi President inkarigat mill-budget biex jgħidilkom dwar l-aħħar proposti li ħerġin mill-buro imma dan ser isir wara il-vot tal-Kunsill biex iwitti triq ovvjament għall-adeżjoni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. forsi punt ċiftit aktar pozittiv. ċifra li saret maġika għal kunsil din hija 2.91%. Is-sena l-oħra hekk jivvutaw għal pagamenti u din is-sena jivvutaw hekk għall impenji. Issa il-verità hija illi il-kunsil irid jillimita il-pagamenti il pagamenti għażieda fl-inflazzjoni ta' 2.0% ek qed tgħid li ser tkun l-inflazzjoni l-Kummissjoni. Forsi sa' tinsab xi ftit aktar. Ir-rapporter semmet dak kollu li kelkom xi tgħidu ma tantx fadlinna ħin jekk ma jinsistux mhux ser naddilom il-kelma, mhux qed jinsistu, jinsistu tajjeb grazzi ta' dan, jgħid il-President. Nishtin fakkarkom li l-iskadenza hija settembru 8 illum f'nofsinhar. Dawk il-kumitati li ser fuq il-flus tal-Parlament għandhom l-iskadenza l-emendi, il-gruppi politiċi għandhom l-emenda li hija tal-15 ta' settembru l-ġimgħa d-dieħla ġifieri. Għandhom l-iskadenza, skużawni, 15 ta' settembru, u aħna ser nivvutaw fit-22 ta' settembru meta niddiskutu il-budget tal darboħra. Umbat ser nivvutaw fl-4, fil-5 u fil-6 ta' ottubru, dik hija ġimma ta' votazzjonijiet. Issa nistaw naddu għal punt numru 5. Iva, punt numru 5 fuq l-agenda tagħna. Le, skużawni, President. Dak il-punt ta' minnieħ. Mela l għura naddu għal-punt numru 6. Iġifiri, abbosta budget ta' emenda numru 5. Għall-istituzzjonijiet l-oħra. Qabel ma nagħdi mikrofonu lil Helga Trupel nixtieq nifurmakom illi matul it-tajl tas-sajf il-Komissjoni u il-Kunsil irreferewna proposta biex naġlu il-proċedura għal skrutinju tal-abbozz ta' budget ta' emenda numru 4. Aħna informajna l koordinaturi u bil-qbil tagħhom jiena nattijom l-approvazzjoni fisem dan il-komitat, ovvjament tidu tapprovaw intom u koll għaliex għamiltek għaliex dan huwa marbut ma' fondi addizzjonali li rridu nagħtu l-Aġenzija Frontex b'mod partikolari. Dan ser jindirizza uħut mill-konsekwenzi tal-rebbija fid-dinja rbija. Dan għandu ċertu implikazzjoni, ċertu konsegwenzi u għal daqstant l-iskeda ser tiġi emendata kif ser ngħidilkom. F-13 ta' settembru DAB numru 4 ser jiġi votat minn remendi mill-Kunsill u mbagħad fl-14 ta' Settembru f'nofsinhar ser tkun l-iskadenza għall emendi ta' dan il-Kumitat ser nivvotaw fit-22 ta' Settembru biex tiġi adottata fil-plenarja ta' Settembru, it-tieni plenarja ta' Settembru. Dan ifisser nagħmlu sforz konsiderevoli biex niżguraw illi l-emendi kollha jintbatu bl-Ingliż biss. Jiena persuna Franċiża u qed nissuġġerilkom hekk għalhekk nafu illi huwa sagrifiċċju li l-koll lesti li nagħmluh. Dwar numru 5, e, Elga. La bosta budget emendatorju numru 5 huwa dwar modifika tal-pjanijiet ta' stabiliment tal-supervisur ta' data protection u li EAS supervisur ta' data protection qed jitlob għal trasformazzjoni tal-AD14 għal AD15 din il-kariga. Hemm obbligu ta' statut fil-regolament tal-istaff dwar dan l-informazzjoni illi aħna għazinna turi illi l-upgrading ta, ta' din il-kariga hija ġustifikata iżda ir regolament finanzjarju jgħid il-Kummissjoni tista' tippreżenta abbosta budget emendatorju jekk ikun hemm ċirkostanzi li mhux previsti. M'hemmx raġuni illi aħna ħabba fija għanna niproċedu immedjatament għal dan l-upgrading. Dan jista' jsir fih dan il-qafas tal-budget 2012 għalhekk kien nemmen li aħna ma rridux naċċettaw il-modifika tal-pjan ta' stabiliment bħalissa f'dan l-istadju biex nevitaw li l-istituzzjonijiet jibdew il-proċedura għal abbosta budget ta' emendatorju għal aġġustamenti żgħar. Issa dwar il-parti marbuta mal-EEAS. L-EEAS irridu illi jibdlu erbajn kariga temporanja f'kariga permanenti. Deċiżjoni tal-Kunsil tal-2010 illi tgħid il-meta l eas tkun laħqet il-milja tagħha l-istaff, l-istati membri irrid ikollhom kariga permanenti fi żmien limitat ta' ħin li e IAS tixtieq illi tagħmel reshuffling tal-grades tal-karigi tagħha. Ir-raġuni hija illi kien possibbli illi niprevedu il-grades tal-karigi l-ġodda meta dawn il-karigi ġew mafqasana l-oħra. Li IAS e u kol trit taġġorna il-pjan tagħha fir-rigward tal-promozzjonijiet. Dawn il-bidliet seru waslu għal ħtieġa budġetarja ta' 1.4 miljun euro. Madanakollu l-ebda appropriazzjonijiet ġodda huma meħtieġa għall eżerċizzju attwali tal-budget. Iż-żieda diġà hija integrata fih dan il-proposta tal-budget għall 2012 Dwar din it-talba jiena kelli diġa id-dubji tiegħi u rejtom fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Baġit minħabba l-isbilanċ bejn il-Grejs Olin u l-Grejs baxxi fl-EAS. Dan l-aħħar din saret kwistjoni fiħdan il-Kumitat għaffet ukoll kif ukoll fiħdan il-qafas tal-diskussjonijiet tal-Baġit tal-2012. Hemm rabta ma' dibattitu tal baġit tal-2012 għaliex tidher bħala ċaġa stramba kieku il-Parlament jadotta dan il- il-Kumitat tal-Budget jadotta dan la bosta budget emendatorju u mbagħad qafet jiddeċiedi illi inaqqas il-karigi. Irridu kon nistennew għal pożizzjoni tal-Kunsill illi ser tiġi adottata fit-12 ta' Settembru, ġifieri nhar it-tnejn. Jiena nixtieq ngħidilkom illi għanna bżon ta' approċ kritiku għal dan l-establishment plan tal-IAS. Id-dibattitu dwar il-budget emendatorju numru 5 jippermettilna biex nitolbu aktar trasparenza fil-politika tal-istaff tal-IAS. Grazzi. Grazzi għandi żewġ persuni li jixtiequ jitkellmu hekk joġobkom zommu fil-qosor għaliex għandna ħafna affarijiet nittrattaw. Jose Manuel Fernandez. Grazzi, fil-qosor xtaqt nejt illi aħna naqblu ma' dubji illi tqajmu mill-kollega tagħna Helga Truppel dwar dawn il-kwistjonijiet nixtieq nifirħilha l-ħidma tagħha. Kienet ħidma meħtieġa. Kenna bżonn nivverifikaw is-sitwazzjoni. Hemm sproporzjonalità fil-ġerarkija għaliex hemm ħafna persuni li għandhom kariga ta' ID 14, ID 15, ID 16 li huma fost l-ola karigi. Umbat fli EAS naraw illi hemm ħafna persuni illi għandhom dawn il-karigi meta mqabbla ma' istituzzjonijiet oħra. Hemm ħafna staff illi għandu karika ta' AD 14 sa' AD 16 meta mqablin ma' l-istituzzjonijiet l-oħra kollha kemm huma. Walek huwa importanti illi aħna naraw jekk dan huwiex ġustifikat. Jekk mhux ġustifikat jista' jkun illi nispiċċaw biex nitrattaw li IAS e b'mod differenti u jiena ma nara lebda raġuni għal dan. Grazzi tassew is-survon. Grazzi President, jiena u koll nista' nżomm fil-qosor dwar iż-żewġ punti l-oħra dwar l-ewwel punt dwar is superviżur tal-protezzjoni tad-dejta meta trattajt tal ewwel darba maħsibx li ħa toħloq ħafna problemi għaliex tinvolvi biss kariga waħda iżda jiena naċċetta dak li qed tgħid ir-rapporter dwar jekk dan hux l-aħjar mod kif aħna nistgħu navanzaw hawnhekk. Jiena naċċetta u m'hemmx ħtieġa li dan nirratifikaw bħalissa dwar it-tieni punt dwar is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna u l-establishment plan tiegħu. Naħseb illi eh, par rapporter nixtiequ aktar informazzjoni dwar dan u dwar il-proċeduri ta' reklutaċ illi ser jiġu mwaqfa. Grazzi. Grazzi tassew, smajna il-pozizjoni ta' rapporter tagħna u ta' bosta kellima. Nixtieq infakkarkom illi il-Kunsill serjat il-pożizzjoni tiegħu fit-12 ta' Settembru. Min hemm dak il-punt il-qudiem il-buro jkun jista' jagħtina il-proposta tiegħu għal abbozz ta' budget ta' emenda numru 5. Grazzi. Kollegi, nissuġġerixxi li issa ngħaddu għal punt tal-Sinjura Matera, ġifiri il-punti 14 sa 20. Hawnhekk għandna bosta kwistjonijiet illi huma marbuta mal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Grazie President. Grazie President. Nixtieq nippreżenta lil kollegi erba talbiet ġodda ta' mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. L-ewwel talba, l-ewwel applikazzjoni ġejja mill-Portugal, appoġġ ta' 680 ħaddiema li ġew imkeċċija fil-municipalità ta' Santa Maria da Feira u Ovar illi joperaw fis settur ta' Zraben, illi ġi mill ħafna fil kriżi ekonomika miljun u 500 euro l-ammont ta' għajnuna. It-tieni tal-baġeja mid-Danimarka, ir-reġjun tal-Mittiland. U tkopri 325 ħaddiema li nataw essenzja f'sitt imprizi li operaw fis-settur tal-machinery l-iktar fil-produzzjoni ta' turbini tar-rieħ. Hemm bżonn ta' 3 miljuni u 900 euro bej wieħed u ieħor. It-tielet talba tagħti appoġġ lil 778 ħaddiema fil-reġuni ta' Arnsberg u Dazildorf illi uh, um, jaħdmu fis-settur tal-karozzi li kellhom tnaqqis kbir fil-beħ fl-2009 minħabba il-kriżi ekonomika. Għaliex nixtieq infakkar il-kollegi illi dan il-fond jappoġġa lil ħaddiema eh, li jiġu mkeċċija minħabba l-effetti negattivi tal globalizzazzjoni iżda wkoll jappoġġa jekk dawn l-effetti jiġu minħabba l-krisi ekonomika li għaddejjin minna. Fil-każ ta' Arnsberg u Düsseldorf, l-ammont huwa dak ta' 4 miljun 350 elf euro bejn wieħed u ieħor. L-aħħar talba. Dulċis sin ġejja minn Franza u hija waħda mill-ikbar għajnuniet illi l-Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni qatt ta' fl-istorja tiegħu. Għaliex f'dan il-każ l-għajnuna ser tingħata lil ħaddiema tal-kumpanija tal-karozzi Renault jiġifieri 300 u 82 ħaddiema. Il-kontribut illi intalab mill-Istat membru huwa ta' 4 miljoni 493 elf euro bej u ieħor. Ovvjament hemm skadenza tal-emendi illum fit-tlieta ta' nofsinhar u il-voti f'dan il-komitat ser jittieħdu fit-22 ta' settembru li jmiss u l-approvazzjoni fil-plonarja jekk kollox jimxi ħarir hija prevista għal tieni plenarja ta' settembru. Jena, m'għandix aktar xi ngħid u xtaqt inkun naf jekk aħniex lesti li nivvutaw jew jekk il-President dwar it-talbiet illi ser nivvutaw dwarhom illum illi ġejjin mill-Olanda x'jaħseb il-President dwarhom hemm erba' talbiet ta' għajnuna illi llum ser nivvutaw dwarhom. Grazzi. Grazzi. jina lest li nivvotaw dwarhom. Miet President. Dwar il-kwistjonijiet illi qed jiġu mresqa l-ewwel darba dalodu mis-Sinjura Matera hawn xi ħadd illi jixtieq jitkellem dwarhom iva persuna waħda hekk jogħġbok. Simplement euh, indiquer à Madame le rapporteur que jiena nixtieq ehm, ngħid le rapporter li fil-Kumitat Fem aħna ser inkunu qegħdin Naddu emenda għat-talba tar-Reno kifet tajjeb ħafna din hija waħda mill-iktar talbiet sinifikanti għal mobilizzazzjoni tal-fondi u din hija xi ħaġa li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar eh, sentejn. Hemm 1187 eh, ħaddiem mill-quta f'din is-sitwazzjoni u uħut ma talbux benefiċċji mill-fondi, huma sempliċement marru ħadu l-pensjoni volontarja pro. U dawn il-fondi huma biex jgħinu nies li ilhom bla xogħol għall aħar 18 xahar qed jisibuha diffiċli biex isibu xogħol ieħor minħabba sitwazzjoni ġewwa l-Ewropa. U bħala riżultat ta' hekk huma kellhom impatt negattiv fuq il-pensjonijiet tagħhom u għal daqsant din dajem biex nippruvaw nappoġġaw din is-sitwazzjoni. Xtaqt ngħid li rapporter dwar din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Jien nissuġġerixxi li nivvutaw fuq uh, l-erba punti li huma marbuta ma' l-Olanda diġa għom dawn u għalkemm uħut mill kollegi tagħna mill-Olanda mujomx hawnhekk uħut minnhom kienu attivi ħafna fil-kumitat aħna se nifutaw fuqhom ċerta. Għandi lista ta' emendi din għandha staqsam ma' dossiers kollha flimkien għandkom lista tal-votazzjonijiet? Kulħadd għandu lista tal-votazzjonijiet? Fuq eh, premessa A, emenda numru wieħed favur, kontra. Ser jkollna noddu. Minu favur? 13 kontra. Għaxa. Ġiet adottata allura minn dan numru 2 minn antisur Alvaro, reporter. Kontra minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaw maġġoranza kontra ma ditx. Emenda numru 3. Il-rapporter hija kontra. Favur. Noddu. Na sitta. Kontra. Iktar minn sitta. Jidher ċar stenzjonijiet ma ditx. Emenda numru 4. Il-rapporter huwa favur, minna favur. Kontra. Astenzjonijiet Mawx estenzjonijiet għaddiet. 5. Rapporteri ija kontra. Favur? Aċa. Kontra? Erbatax. Em iktar f'dan il-grupp għalla stant ma Punt 6. Rapporter huwa kontra? Favur? Kontra? Kontra? u ħafna Attenzjonijiet. għal daqstant il-kon ma jaddix. Seba, favur. Mistax. sittax, kontra. Tajjeb, allora diġi ta' dottata. L-aħħar votazzjoni favur. Kontra. Uħed kontra astenzjonijiet. Stenzjoni waħda. Għal sant ir-rapport di adottat. Nifirħu l-rapporter. Jiena nissuġġerixxi li nivutaw fuq trasferimenti kollha korrispondenti kollha flimkien, ġifiri 13, 14 sa 16 favur. Stess maġġoranza, naħseb, kontra, stess assenzjonijiet, stess vot. Nifirħu l-rapporter u nistaw ninformaw uffiċjalment lill membri Olandiżi tal-Kumitat tal-Budget li u jiena ċert li huma ser e, juri gratitudni għal dan. Tajjeb, dan jħodna l-ura għal-punt 7 u 8. Għanna negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali votazzjoni oħra, iżda se nagħmlu aktar tard. U fuq il-qafas finanzjarju multianwali, jiena naħseb li nistgħu nittrattaw din kwistjoni malajr, għaliex mhux ser noqgħod nibda diskussjoni fuq is-sustanza ta' dan kollu. Il-punt ewlieni huwa li jien ser nipprova nagħtikom xi informazzjoni. Palma tafu, grazzi għal pożizzjoni tal-Parlament mexxi mill-President Buzek u appoġġat mill-Kumitat tal-Budget fin negozjar tal-Budget tal-2011, aħna rnexxielna niksbu fost affarijiet oħrajn. Sitwazzjoni fejn il-Presidenzi tal-Kunsill jaċċettaw li implementaw proċedura li ikolla skambju ta' opinjonijiet ġenwina fuq il-perspettivi finanzjarji. Waqt li l-Kunsilli kun qed jaħdem fuq il-perspettiva finanzjarja, stant dan huwa titjib tajjeb ħafna fuq sitwazzjoni kif kienet qabel. Il-Presidenza Pollakka wkoll stiednet delegazzjoni mill-Kumitat tal-Budget biex jieħu sem b'mod informali fil-laqa ġenerali tal-Kunsill biex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet fuq il-perspettivi finanzjari kien hemm erba' kollegi li marru għal din il-laqa u ħadu sem fir-round table l-iskambju tal-opinjonijiet flimkien mal-Ministri. Nirringrazzjawhom għaliex huma abbozzaw Ehm, taqsira ta' din il-laqa li jissa sar tiġi moddija li l-membri kollha tal-Kumitat tal-Budget. In-negozjati ser jibdew nhar it-tnejn u din ser tkun laqa formali tal kunsill Ġenerali u skont il-proċedura speċifika din ser tiġi qabel ser ikun hemm wara tal-Kunsill eh, ta' delegazzjoni tal-Kunsill ġifiri triw tal-President flimkien mal delegazzjoni tal-President tal-Parlament. Qabel il-Kunsill Ġenerali qabel ma l-Kunsill Ġenerali analizza dan il-punt ser ikun hemm delegazzjoni tal-Kunsill li ser jintaqa' ma' delegazzjoni tal-Parlament u mbagħad wara il- laqa ġenerali tal-Kunsill immedjatament wara l-istess delegazzjoni mill-Kunsill, ġifiri trio tal-Kunsill Presidenza Pollakka, Daniza u dawk Ċipriotti ser jiltaqgħu ma' delegazzjoni fil-Parlament biex ikun hemm sezzjoni ta' debriefing. U allura il-Parlament ikollu jagħmel jaħtar delegazzjoni biex jagħmel dan dija deċiżjoni li tmur lura għal konferenza tal-Presidenti. Għalfejn seħ dan? taħt il-qafas tal-ftehim politiku li sar mal-fitim ta' sena l-oħra flink mal-Kunsil sar il-dispozizjoni biex kwistjonijiet tal-budget mod partikolari kwistjonijiet li jisu l-perspettivi finanzjari dawn jiġu trattati u marsa minn grupp li jiġbor fil-President tal-Kunsil u grupp minn tal-Parlament uħut minn dawn il-laqad diġa seħew fuq bażi informali u seħew qabel ma il negozjoti bdew. Għaldaqstant il-President il-President tal-Gruppi u il-President tal-Parlament se jkollu jagħmel juri x'inhi l-kompożizzjoni tad-delegazzjoni ma ntlaħaq l-ebda ftehim bejn il-gruppi fuq il-kompożizzjoni definitiva ta' din id-delegazzjoni u allura ħadu delegazzjoni biex jagħmlu delegazzjoni ehm, temporanja li ser tapplika l-nar it-tnejn biss u daqshekk. ġifiri meta jintaqgħu nhar it-tnejn din ser tkun eh, delegazzjoni l-aħħar deċiżjoni però kif ta' kif ser tkun imqasma din il-delegazzjoni ser tittieħed iktar tard il konsiljen ta' kull xahar u l-laqgħa li jmiss ser tkun f'Ottubru għal daqsant dan irid jiġi eh, deċiż sa dak iż-żmien. President tal-Parlament stabbilixxa li nhar it-tnejn il-Chairman eh, tal-Kumitat tal-Budget Signora Jutta Haug u Leimer Berger bħala rapporter ser ikunu fuq il- delegazzjoni li ta' Hawkser tkun hemm bħala ċer tal-Kumitat Xhur. Nista' nassigurawkom li mod parallel ma' negozjati fuq il-perspettivi finanzjarji, għabbażi tal-proposta tal-Parlament, il-Kumitat Xur għandu r-riżultati tiegħu li ġew preżentati mis-Sur Paliera u l-Presidenza qablet li torganizza l-ewwel konferenza dwar dawn ir-riżultati xhur jista' jkun hemm iktar fil-futur. Iżda il konferenza ser tkun fuq finanzjament Ewropew u budget u ser tkun pubblika miftuħa mhux biss għall istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, iżda ser tkun miftuħa wkoll għal gvernijiet kollha differenti fuq livell ministerjali ser tkun miftuħa wkoll għal parlamenti kollha nazzjonali l-istadina ser l-istadini ġaw indbatu għal l-20 u l-21 ta' Ottubru ġewwa Brussell. Diġà hemm abbozz tal-aġenda li tiġbor fija skambju ta' opinjonijiet fuq il-budget Ewropew u l-futur tiegħu u l-mod ta' kif il-budget Ewropew jista' jżid għal iktar kompetitività ġewwa l-Unjoni Ewropea u kif il-budget għandu eh, jiġi finanzjat punti ħor li aħna fukajna fuqu ħafna u anka ħafna kollegi fuka fuq ix fuq dan fix-xogħol tagħhom fuq il-budget 2012 Ehm, u l-fatt li rridu nikkoordinaw il-kontenut tal-budget nazzjonali flimkien mal-kontenut tal-budget Ewropej biex inkunu nistgħu niksbu l-anijiet tal-2020 u nassiguraw li kunem iktar konsistenza. Fuq dawn il-punti ser ikonna nieħdu xi ftit deċiżjonijiet rridu niddeċidu fuq kompożizzjoni definittiva għad delegazzjoni tal-Parlament biex jintaqgħu mal-Kunsill u din hija xaġa l-Parlament irid jiddeċidi dwarha. U wkoll il-kwistjonijiet li jridu jiġu koordinati flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Naħseb li kwalunkwe każ hemm żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali għal kull pajjiż li ser ikunu qegħdin jattendu din il-konferenza u dan jipprova jieħu konsiderazzjoni l-fatt li ċertu pajjiżi għandhom żewġ uh, kmamar parlamentari u tipprova tieħu konsiderazzjoni l-fatt li kull pajjiż ser jkollu bżonn reprezentant tal-partit ewlieni fil-poter jew inkela tal-koalizzjoni li qed jew inkela il- uh, partit ewlieni fl-oppożizzjoni. Għalla stanzi konferenza tal-presidenti ser jkollha tistabilixxi la ta' nies u il-kompożizzjoni tad delegazzjoni se tagħdem mal kunsill Meta aħna nagħmlu dan se jkollna xi proposti nippreżentawkom, se nitkellmu mal-koordinaturi eh, eh, qabel il-laqa tal-Kumitat tal-Baġit li jmiss Għanna se jkollna nagħmlu xi proposti wkoll dwar l-aġenda u ser ukoll eh, naraw eżattament x'inhu ma r-riżultati li aħna qed nistennew x'follow-up nixtiequ naraw. Aħna nħossu li din il-konferenza għandha kumpanija negozjati fuq il-perspettivi finanzjarji u għandha żdid xi ħaġa u tiffaċilita iktar ix-xogħol fl-ippjanar tal-perspettivi finanzjarji. Dak li aħna nixtiequ nevitaw huwa li jekk ikonna konferenzi regolari, aħna rridu nevitaw li noqogħdu nissostitwixxu dawn in-negozjati reali. Aħna rriġna b'din l-idea għal dastant li noħorġu wkoll idea ġenwini. L-aħjar mod ta' kif nimxu il-qoddim huwa li naħdmu mal-koordinaturi minn hemm il-qoddim nkunu nistgħu nippreżentaw xi proposti min-naħa tal-Kumitat tal-Baġit u mbagħad ikun nistgħu naqdu dawn l konferenza tal-Presidenti. Din hija s-sitwazzjoni fuq din il-kwistjoni dan l-istadju għaw xaħat li jizit ħaġa. Uħut mill kollegi tagħna ħadu sem f'dik il għalijena semmejt u ta' taqsira forsi s-sura l varri tiqiet xi ħaġa. Grazzi ħafna Iva fil qosar ħafna. Kif diġà għet, aħna abbozzajna nota qasira li tirrifletti l-esperjenza tagħna Aħna eh, ħadna nota tal-risposti tal-maġġoranza u issa qed nippruvaw napprovaw in-nota u mbagħad nkun nistgħu naddu għalil kulħadd iżda qabel ma nagħmlu dan se naddu għalilek. Ġifieri dan huwa dak li nixtiequ nagħmlu biex imbagħad ninformaw lill kumitat bażikament eh, aħna Eh, ġina mill-qowa sewwa u eh, ħadna l-idea li kien hemm interess minn ħaża Presidenza Pollakka li l-Parlament jiġi involut u eh, Sir Gariga, Sir Fem Sir Jensen per eżempju, il- l-idejat, l-opinjonijiet tal-gruppi f'din il-Kamra tal-Kumitat, iżda wkoll fis-sitwazzjoni tagħhom bħala rapporters għal kwistjonijiet tal-budget li għanna. Xi ħaġa li kienet ċarata ħafna kienet negozjati ma jistawx jiġu imwarba mid-diskussjoni tal-own resources għaliex hemm rabta kbira u huwa obbligatorju li ndiskutu iż-żewġ suġġetti flimkien dak li l-Presidenza ma sistax tirrispondina għalih kienet flima format eh, il-Parlament se jiġi mistiden fil-futur din kienet ċar diffiċli għaliex kien hemm dati differenti ġa prezentati jizdajjina minn qed nara intom tinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-Presidenza Pollakka u kif l illum intom ser tirċievu nota minn ħaża kollegi eh, u minn għandi li aħna konna hemmhekk biex imbagħad din tiġi mqasma lill-kumitat. Grazzi. Għaw xat jħor li jishtiq kellem? Tajjeb, ta' sekk dwar dan il-punt, allura nistgħu ngħaddu għall punt numru 10 fuq l-aġenda tagħna. Il-programm eh, AFAS għal Iratim, rapport ta' Sur Hagland, eh, rapporter mhux għaw iżda Sur Jensen ser jħodlu eh, postu, kif diġà għedna. qed jgħidu li li emenda ta' kompromess qed tiġi infassla u forsi jekk dan huwa l-każ nistgħu nitkellmu dwar u nifukaw fuq dan. Grazzi ħafna. Iva hemm xi tibdiliet fit-test li ġi imqassam u dan qed jirrifletti deliberazzjonijiet ta' Sur Hogland flimkien ma' Shadows u ma' Sur Burger biex nassiguraw li il-test huwa skont l-istrateġija li aħna nixtiequ nippreżentaw. L-istrateġija hija li aħna ma rridux niffinanzjaw liter mis-seba' uh, programm AFAS għal stant kif ser namlu dan? L-ewwel ħaġa hija li aħna forsi nistgħu nsibu l-flus mill-marġni li dan jiddependi skont ser ikun il-budget tal-agrikoltura l-2011. Jekk dan mhux biżejjed aħna nemmnu li rridu nużaw l-istrument ta' flessibilità biex nippruvaw insibu il-flus meħtieġa biex dan kollu jkun ċar dak li sur ħaglun se proponi huwa li jitnaqsu e, jitnaqas il-budget b'numru li se jittieħed mill e, seba program qafas. Meta jien nixtieq issa nistaqsil il-Kummissjoni għaliex qegħdin naraw xi dewmien fliter minħabba il- terremot ġewwa l-Ġappun fejn uħut mill-partijiet ser eh, jiġu minn impjant li ġi eh, li sarit l-sara u għal daqstant irrit inkun naf jekk din is-sitwazzjoni u ser twassal għal tibdiliet fil-pjanifikar tal-finanzjament tal-iter. Jista' jkun li dan ifisser tibdiliet fil-żmien eh, u fej fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ikunu iktar Eh, eh, u mu flus, iżda forsi nistaw nifrankaw xiftit għal-2012-2013 nishtiq nisma l spiegazzjoni minn eh, naħa tal-Kummissjoni dwar dan. Issa biex inkun speċifika ħafna, se jkun hemm tibdiliet tal-ġustifikazzjoni li jispjegaw dan li għandi kemm għattilkom u fuq l-emendi se jkun hemm tibdila żgħira f'emenda numru wieħed li tajt fit-test tagħkom hija premessa huwa paragrafu żdejja premessa mżbal u paragrafu tlieta ser ikun hemm tibdil fin-numri u tgħid li s-ceiling ta' heading numru wieħed għandu jiżdied 650 miljon fl-2012 u 100 u design miljon fl-2013 u dan jirrifletti dan li għadni kemettilkom l-istrateġija ta' tnaqis biex nkunu nistaw najdu li il-flus ser jieġi mill-istrument ta' flessibilità. Tini ħaġa fuq emenda numru 4 u din hija xaġa importanti ħafna um, il-test jista' jiġi interpretat test li għandkom minnkom jista' jiġi interpretat għas li aħna favur ta' intergovernmentalizmu e, iżda ovvjament maħniex u allura il test għandu jinbidel milli jgħid għandu jiġi finanzjat mill-Istati Membri weħidhom mhux mill budget tal-Unjoni Ewropea għal għandu jiġi finanzjat barra mis ceilings tal-MFF. U dan bilna dwaru massur Burger, issa emenda numra 5, memxej ġdid, emenda 6, għaw tibdiliet fil-figuri, fil-samam. Għanna per eżempju li l-ammont massimu mill program għafas għandu jkun 2 biljuni u 100 miljon 270.000 ġifiri naqsu 46 miljon u naqsu kol iktar tard fit-test riċerka tal-Fusion Energy. U allura flok biljun 748 dan isir 2 biljuni 108 u 800 u 9000. Il-kwistjoni ewlenija hija f'dawn it-tnaqqis li qegħdin isiru u biex nassiguraw li dawn il-fondi ma jitneħħewx mill seba program AFAS. Iżda mbagħad ma jitlu fil-budget agrikoltura l-instrument ta' flessibilità. Irridu nsibu l-flus mux mill-seba program għafas. Tini ħagġa, nxin sassu l-Komissjoni kemm xi tibdiliet fil-programming tal-ITER. Grazzi. D'accord, je vous remercie. Euh, donc, euh, nous avons une discussion commune sur ce point avec. Euh... Grazie. Ser ikun hemm diskussjoni punt numru 11 kol meta nħarsu lejn il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-aġġustament tal-qafas multjanwali ta' palissa. Ryan jitter u għal reporter Reimer u rapporter ħadmu fl-imkien għaliex importanti li konna kolom l-istess eh, pozizjoni, najter, għanna l-Eurotom, għanna l-budget tal-2012, dan kollu jrid ikun konsistent għal-rajmer, tixtieq iżid minn dak li intqal. L-esvon. Grazzi, rapporti mux etaw, imma nixtieq ringrazzja għal-rapport u għak il-fat illi u kien involut fil-diskussjonijiet ma' shadow u aħna nappoġġaw il-pożizzjoni li aħna nħarsu lejn li nħarsu l-FP7. Nħassu li l-FP7 għal fondi għal din is-sena ser jintużaw u għallura ma nkunx saw nibatu xejn eh, xejn l-band oħra. Allura ħekonna problemi ovvjament fondi, per esempio, jek ma nżawx l-FP7 eh, nużaw, l-envelop ta' għalli tal-iter, eh, kif rapporter suġġerixxa, ma nafx, ma nixċert wara din, għax nasib li konna ftemna fuq iċ-ċifri għal-liter u konni binna fuq kif ħanħalsu għalija. Issa jek għandu xikun l-in mis sealing għandu xikun l-in mill-budget, per eżempju, nitolbu l-istati membri li ġorru spejjes huma, jew għanna pala rapporter eh, jissuġġerixxi nużaw l-istrument ta' flessibilità, ovvjament hemm ta' possibilitajiet oħrajn, per eżempju, il-marġini hemm għażliet u palissa jitt ikon għan negozjati ġnejdu li ma rridux nużaw l-FP7 imma mażliet oħrajn nistgħu nużaw minn floko u għalhekk eh, l-grupp tal-SND ikun jista' jisaq il-qudiem suġġimenti dan it tek Très bien, je vous remercie. Plusieurs demandes de parole. Je vous demande d'être aussi bref que possible. Eider Gardia Sabal. Grazie, standi ħafna nis li xo jitkelmu, signor Gardia Sabal. Grazzi. Dikom bis informazzjoni dwar is-sur Von u dak wkoll. Kif edna fil-kumitat fil-passat meta konna titkellmu dwar l-FP7 biex nifinanzjaw ITER u ħafna mill gruppi politiċi huma kontrija, mela ħafna talbuna biex jgħidu naftit dwar l-FP7. Jallunna jekk l-2011-2012 ikun hemm biżejjed flejes biex nagħtu fondi għall-liter. U ma mux tal-li għallu mu dinna flus, meta nġu biex implementaw l-2011 tal-2011, imma peressi diġa kienem nuqqasijiet ta' naqqas fil budgets mela jista' jkunu li ħajkollhom jitolbuna l-appropriazzjonijiet. Nqara dak li jgħid. Meta jiġu għal appropriazzjonijiet ta' ħlas tal-2011, is-situazzjoni diffiċli ħafna meta nqisu id-naqis tal-budget li saru fl-FP7 u jista' jkun hemm irid ikun hemm trasferimenti globali fl-2011 u ser ikonna nipposponi parti kbira tal-implementazzjoni sa tmim tas-sena li hija riskju u l-bqija. Allura fil rabot tal-2012 l-ammont totali għal-binan finanzjarju ser jiġi implementat sa' 400%. Allura, ma jistawx jiġi jidunna li ma nistawx nużaw il-flus għax m'hemmx flus u ma stawx nużawhom. Allura importanti li ngħidu għadi, ma nistawx nieħdu l-flejes mill-FP7 biex nifinanzjaw ITER. Grazzi Helga Trooper. Iva, naqbel ma dak ma tal-ITER ġifiri ma naħarġux il-flejjes mill-FP7, imma jiena li nara bħala li għaxra stramba jena ħarġu l-flejjes l flessibilta. Naħseb li hemm ħafna iktar kwistjonijiet urġenti li għandhom jaqgħu taħt l-istrument ta' flessibilità u kif tafu aħna il-ħodor ma naqblux mal-proġett ITER sempliċement biex nfakkarkom. Issa nħossuna kif nħossuna dwar l-appoċ jgħid il-President jew il-proġett, anzi, jekk nużaw l-istrument ta' flessibilità biex nfinanzjaw proġett bħal dan, Iwa mod li sam sejħulu kreattiv kreattività finanzjarja. Ekkem li miss. Grazzi jiena naqbel illi l-FP7 għandu jiġi ranġat għal skont il-akkazzjonijiet ta' fondi. Jiena ehm, kien interessanti fl-ħar l-għali per dan li anki dawk li jħobbu jipromuovu dawn e, din l-FP7 mux qed jaraw illi sal-2015 mux qed jaraw soluzzjoni għal problema tal-enerġija. Grazzi. U forsi u koll nishtiq nixdufkom l-attenzjoni għal punt tal-Senjor Ransin. rax tal-limna illi l-istati membri jihdu jieħdu kull ċentezmu li fadlu billi jagħmluh billi jirġgħu jagħmlu kalkoli tagħhom. biex dawn il-flejs nbagħad jirġgħu jittuhom lura l-istati membri. Dan ifisser mela r-rizervi li stajna eh, nibnuhom u nlaħmuhom fil-proġett li kien l-menu kontribut zaħir u anke simboliku kun nbidde. Jessina Holmeyer. Jina nista naqbel ma dak li jett fuq il-FP7. Imma fit tmim tal-periodu hemm tiġa għal iktar fondi għax il-proġetti kollha waslu fit tmimhom flimkien u bżonn li naħdmu aktar għal iktar riżorsi. Ma fl-istess waqt aħna rridu Dan huwa proġett ta' riċerka, hija waħda fuq żmien twil, nippoġġawha. Għalhekk inħoss illi taħt l-ebda ċirkustanza m'għandha ssir xi ħaġa intergovernattiva. biex il-flajes ikunu jistaw jirġaw imorru l-ura ġal-istati membri. Fan ma jistix il-proġetti kulturali meta ma jintużawx il-flus biex imbagħad issir kwistjoni intergvernattiva u mbagħad bekk ma xalfejn noqogħdu ma konniex aħna x'naqsu waħda ma jkonniex kontribut. Però din miex ħaġa tajba. U l tal-Budget laqas ma jrid jara li dan iseħħ. Allura rridu nitlu fin negozjati pozizjoni ċara u aħna irridu nippruvaw namra xamlu biex nitfaw iter fuq bazi soda. Għanna f'Kararax tawna dawna tweġibit preċizi ħafna minna mistoqsijiet tana, għanna ħafna mistoqsijiet. Mistoqsijiet komprensivi u dawn kollha twieġbu. Jiġifieri issa jider illi il-ġestjoni qed issi eh, qed mur għall-aħjar għax qabel ma kienx hemm ħafna trasparenza. U għalhekk qegħdin nimxu il qoddim għal twettiq tal-proġett. Grazzi issa ngħaddu għal Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni ma' mum dawar bin-nisa zbiħ u mhux qed jagħti kasi jgħid il-President. Għan Jensen tana informazzjoni fuq l-impatt ta', ta Fukushima provvista tal prodotti kif dan għandu xieqsam ma' u kif dan ħajkollhom pat fuq il-spejjes u nittamaw li iktar qudiem ħankunu nafu iktar dwar di. Issa ngħidilkom ftit dwar il-skadenzi Nax ta' settembru għal Komitat tal-Budget u bat fit-22 il-vot l-opinjoni tal-Kumitat Industrija ħajkun fis-26 ta' Ottubru, fis-6 ta' Ottubru anzi, mbagħad jew fil-plenarja ta' Ottubru ukoll jew f'Novembru. Umbagħad da tal-2012 tal-politika tal-ġirina nabża noħorġu babbot strik Issa dan huwa rapport mill-Komitat ta' Affarijiet Barranin fuq il-Politika Ewropea tal-Ġirien dan huwa mhux biss qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-Rabija Araba, Arabija ma qed nitkellmu dwar il- qed nitkellmu dwar ukoll dwar il-Vant u l-Nofsidan. Il aħna għedin nirġiċu għadana kollu, aħna għedin nirġiċu vjament fuq kustjonijiet ta' budget u ta' kontroll, musta noqot nwieġeb il-kustjonijiet kolla favur il-politika tal-ġerin u irridu nisħu illi aħna ma nisħuġ nifukaw biss fuq il-nafsinar anki jekk dinja l-ikbar problema. Aħna unek il-problema għedin, għedin l-opinjoni għedin niprovaw għaxin nitkellmu hawnhekk dwar issa parti mill-budget tal-2011 qegħdin eh, tiġġa trata bħala forma ta' itra ta' emenda li hija marbuta mal-bqija tal-perjodu qed nitratawha bħala reviżjoni ta' strument tal-politika tal-ġirien u qegħdin kollha ħarsu fid-daw tal-MFF li jmiss. U allura l-istess politika titrata ħafna qosma ħajkon nsibu strateġija li tot għal dawn noqsma kollha. Sfortunatament il-Konsil tal-Affarijiet Barranin qal qabel istajf li dan ħajtrattaw Maridu javvitaw illi jiddiskutu il-FFF l-MFF li ġej. Aħna jina ma nistax naqbel, minna, aħna rridu nsibu soluzzjoni serju kol fuq żmien twil aħna wkoll irridu nevitaw li jkun hemm taħlit ta' strumenti li għandhom xaqsmu għax eżempju għandek l-Unjoni għal-Mediterran aħna irridu insibu mod tajjeb kif intrattaw dan biex ma jkunx hemm il-xogħol doppju li jsir. Aħna wkoll irridu naraw strumenti suppost aħna nużaw Budget huwa wieħed vera ma mbagħad għandna li IB u l BRD li huma importanti bħala protagonisti u li jridu nimmassimizzaw il-valur miżjud Ewropew irridu nħarġu lejn ir-rwol kollha differenti tal-istrumenti jridu ħarġu lejn ir-rwol tal-Unjoni Ewropea meta mqabblu mal-istati membreġi wieħed waħda mill-ikbar problemi politiċi fil-passat illi aħna rridu nitalmu minna. Ħafna stati membri għandhom ħafna interessi, speċjalment fil-parti tan-nofsinhar tal-pajjiż tal-ġirien aħna nafu li eh, Spanja, Franza, l-Italja, ir-Renju Unit, eh, aħna irrid ikollna politika koordinata Ewropea kemm għal raġunijiet politiki kif kif ukoll għal raġunijiet ekonomiċi biex ma jkunx hemm strumenti ta' li jaħdmu kontra xulxin, mflokkiena xulxin aħna u koll edin nejdu illi il-politika ta' ġini ħaġa imma partijek il-finanzjament tal-autorita palestinjana illi kif tafu kienet kontroversja li ferm ftul iż-żmien. Aħna rridu nsibu staġija fuq żmien twil ukoll hawnhekk. Dejjem kienet problema imma kummissjoni trattata di u anki istituzzjonijiet oħrajn, pereżempju l-fondi tal-Awtorità Palestinjana, bħala xi ħaġa ta' żmien qasir. Aħna rridu naraw il nfokaw fuq il-progress politiku min kella hemm min jgħid nfokaw fuq il-progress politiku nkella l-Unjoni Ewropea falli ma jien ma naħsibx li ħadmet aħna rridu nsibu strateġija ħafna iktar fi żmien twil għal fondi tal-awtorità Palestinjana. Għalkemm dan mhux eżattament parti mir-rapport, nieħdu l-opportunità biex nagħmel mistoqsija ġewwa ġewwa. aħna kena diskussjoni dwar di dwar il-grupp ta' monitoraċ għal um, mediterran nofsinhar tal-Mediterran jina membru wkoll fil-fatta dan u wkoll ħadd kelli laqa' ma' suġġu biex għall-fondi għall-finanzjament għall-Palestina. Huma essi li jirraw jiflu l-proposta tal-Kummissjoni meta jiġu għal-baġit tal-2012 fejju ma naqsu terz meta mqabbla ma' dawk li kien din is-sena. Jien nixtieq nixtieq tlob il u hemm idea ġodda ta' kif nistgħu nittrattaw dan il-kwistjoni ta' Palestina fl-2012 importanti jekk ikun jista' jsemmi xi ħaġa hawnhekk. Aħna wkoll irridu jiena żemmejt ukoll hawnhekk il-politika tal-ġirien u jiena illi qed nifukaw ħafna fuq in-nofsinhar. Imma għandna formula illi tgħid illi il-vant għandu jkun għandu jkollu terz u l-nofsinhar tikollu żewġ terzi tal-fondi. Imma għalkemm jridu nżommu l-bilanċ, jridu nwaċċara dan il-bilanċ ġenerali għandu jindbidel f'tul iż-żmien kemm il-ħabba ħtiġijiet imma kuka ħabar prestazzjoni. Aħna irridu nħarsu lejn bilanċ li hemm sens u raġunat anki jekk in-nofsinhar illum huwa ħaġa iktar importanti e, u urġenti e, imma ma jistgħux ninsew illi il-Levant ukoll e, għandhom l-għan li jsiru membri tal-Unjoni Ewropea, għadan huwa stadi ta' qabel ta' qabel fondi ta' sħubija. U għalek, ah, importanti kunu nistaw natu fondi li għadi. ħaġa illi diġa il-kol insejna ħafna hija possibilità illi dawn il-pajjiżi ta' ġirin illi jihdu sem mod iktar konkret f'affarijiet tal-Unjoni Ewropea xi programmi x'aġenziji li huma importanti ħafna li xi wħud minnhom huma lesti għal parteċipazzjoni ta' tal-partijiet terzi. U hemm ir riskju speċjalment in l-attenzjoni kollha l-Mediterran ta' nofsinhar li hemm ħafna idejat eh, li ta' waħda jimbtu jgħidu għara l-sonridu finanzja hekk hekk u hekk. Issa naħseb li rridu nifukaw fuq prioritajiet limitati, imma mhux biss proġetti kbar, għaliex politikament huwa ovvju li wieħed mill-ikbar ħaġit affarijiet importanti hawnhekk hija nisfinanzjaw is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet ċivili u lokali, l-imsieħba soċjali. Ġifiri Iva, prioritajiet limitati imma mhux biss proġetti kbar u għaħseb illi rridu eh, nifokaw sew fuq għaddi bieċi biċċa tax-xogħol. Ħaġa oħra illi ta' kontroversjalina nilqa' kummenti mill-Kummissjoni fuq jekk hemmx progressi jew le Il-komunikat minnaħa tal kommissjoni suġġerew illi paketta 1.24 er- biljun għal eh, politika tal-ġirin dis-sena biċċa kbira għandha tiġi finanzjata minn li nużaw il- dak li reġa ħareġ mill-EIB li huwa wieħed ħamsa mill- mill-fondi ġejn il-budget kollu, imma sissa ma kienx hemm appoġġ għalija jew raġuni li għaliex għandna bżonn użaw dawn il-reflows tal-EIB. Aħna jina sabru essenzjali illi nsibu soluzzjoni għalli għadi għax inkella 1-5 tal-proġett, ehm, 1-5 tal-proġett seri seri fa' fi xej. U għalek, tista' tgħidu eżattament jekk ta' mhix sens di jew forsi jekk hemmx alternattivi illi nsolvu din l-20% li kella ser ehm, dan ifisser illi mħabba skadenzi illi bina uġu ma teħra jridu nurres u l-ewel abbot il-skadenzi għall-amendi su għal nofs ottubru ma tam il-vot fil-Komitat ta' Affarijiet Barranin fil-3 novembru. Ġifiri bekk l-menu xari jħor fil-komitat biex nifru dan l-opinjoni u res u għamendi. Grazzi. Euh, c'est un sujet qui était très important. Grazzi, Joran. Dan kien suġġett tassew importanti. U bl-avvenimenti reċenti fl-Afrika ta' fuq dawn kisbu aktar importanza politika. Ir-rapporter staqsa xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni. Sfortunatament, direttur ġenerali kellu jitla meta għakin kien qed jitlob jistaqsi l-mistoqsijiet iżda Silvano Preza, jissur sur Silvano Preza jinsab hawnhekk u forsi huwa jista' iwieġeb il-mistoqsijiet li għamel ir-rapporter waħda mill-mistoqsijiet kien dwar potenzja, proposta potenzjali min-naħa tal-Kommissjoni dwar la bosta bazzi tal-2012 imbagħad hemm il-kwistjoni tal-użu tar-returns mill-EIB Iva, jena nista niprofa nwiġibhom dawn il-mistoqsijiet dwar il-Palestina. Litra ta' emenda numru wieħed tkopri ir-reġjun kollu. U hekk kif ġie diskuss m'hemmx allokazzjoni minn qabel skont il-pajjiż. Il-kriterji li qed jiġu użati huma bbażati fuq il-progress u progress skont il-kriterji predefiniti. Il-Palestina hija ovvjament fir-reġjun u m'għandniex dubju dwar il-fatt li dan ser ikun wieħed mis-suġġetti illi jistgħu jiġu diskussi meta nitrattaw il-proċedura tal-budget tal-2012 u l-konċiljazzjoni b'mod ġenerali. U għalhekk m'hemmx proposta formali ġdida min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna maħniex nippjanaw illi nresqu xi ħaġa ġdida sa dak iż-żmien. Issa dwar dak illi insejħu ir-reflows mill-EIB bħalissa il-Kunsil qiegħed jibblokka s-sitwazzjoni aħna nemnu illi l-pożizzjoni għadha waħda valida għaliex dawn huma flus illi huma disponibbli u t-teżori tal-istati membri mandom xalfejn joħorġu aktar flus għaliex il-flus hemm jinsabu. Jekk ma nużawx dawn il-flus, mela allura jkollna nduru lejn fondi ġodda, lejn flejjes ġodda. Ma naħsibx illi dan huwa effiċenti, effettiv jew inkella hija għażla tajba minħabba s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa għalhekk il-pożizzjoni tagħna hija li nkomplu nagħmlu pressjoni. Rridu niżguraw illi l-istqarrijiet politiċi u dawk marbuta mal-reġuni jimbidlu fi flus fil-budget għaliex kif kom dan mhux ser ikun pis kbir fuq it-teżori tal-Istati Membri. Grazzi. Grazzi ta' sew, aħna il-kolla tinsegu dak li tiġri fil-Palestina palissa u b'mod partikolari dak li ħar jiġri fiftit tal-ġimat. Fil-Assembleja Ġenerali tan nazzjonijiet Uniti ġewwa New York kif tafu l-awtorità tal-Palestina iddeċidiet illi tagħmel talba formali biex issir membru u tiġi rikonoxxuta minn Nazzjonijiet Uniti bħala stat indipendenti xifisser dan dan ifisser illi l-Unjoni Ewropea ser tipprova tikseb pożizzjoni komuni dwar dan is-suġġett, pożizzjoni illi m'għandix bħalissa. Ovvjament biex dan isir. Hemm bżonn ta' tweġiba waħda jekk huwa possibbli tweġiba unika mill-pajjiżi kollha illi huma membri tal-Kunsill ta' Sigurtà is-setat tal-vant eh, tal-punent skużawni eh, kif konna nsejħulhom. Jekk aħna nilħu kompromess, ir-riżultati ser ikunu tajbin. Jiena nibża illi xi pajjiżi iżda bħal l-Istati Uniti jistgħu innaqsu l-għajnuna finanzjarja tagħhom. Minnaħa l-oħra, jekk din l-inizjattiva tfalli għal kollox, Mela allura jista' jkun li konna nagħtu xi kumpens finanzjarju biex ninkoraġixxu li l-imsieħba jarġaw jinaqdu fil-mejda ta' negozjar tagħna. Għandna mument diffiċli li ġej u jkun jkun ir-riżultat irridu nħallsu iktar. Għalhekk irridu noqogħdu attenti. Grazzi ħadd mu qed jitlob biex jitkellem, għalhekk grazzi li rapporter illi fakkarna dwar l-iskeda li għandna. L-opinjoni tiegħu għandha tkun lesta sa 22 ta' settembru u l-11, 12 ta' ottubru ser tkun l-iskadenza għall-emendi u ser nivutaw fis-7 ta' novembru. Umbat għanna nivutaw fil-plenarja ta' Diċembru. Grazzi l-rapporter, issa naddu għal punt 13 fuq l-agenda, rapport ta' Signora Vertman, rapport dwar l-emenda ta' direttiva tal-Kunsil li tirriforma l-istruttura tal-komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku. Jekk jogħġbok żomm fil-qosor għaliex issa għandna issa daqt jasal il-ħin għal-votazzjoni. Grazzi jazis kollegi qabel il-waqfa tas-sajf jiena spjegajt is-sitwazzjoni u id-direttiva. U għalhekk issa llum nist nista' nifoka fuq l-affarijiet essenzjali. Il-Kummissjoni qed tipprova taqsam it-tassazzjoni tal-enerġija fuq żewġ partijiet, waħda bażata fuq il-kontenut ta' CO2 u l-oħra fuq il-kontenut tal-enerġija. Industrija l-agrikoltura u trasport dawn il-komitati qegħdin jaħdmu fuq opinjonijiet ukoll u flimkien ma' shadows aħna il-ħaqna ftehim biex nifrattaw din il-kwistjoni. L-idea bażika hija li aħna naħsbu li kull taxxa tal-ġejjien marbuta ma' CO2 tista' tkun parti mis-sistema tal-ġejjien tar-riżorsi propri. Dan l-argument jaqbel mal-kunċett ta' riforma li ressaqt inti President u Sinjura Hawk. Dan huwa importanti għal budget pjuttost dajjef tal-Unjoni Ewropea it-tassazzjoni fuq l-enerġija fuq is-sorsi tal-enerġija dwar dan il-Kummissjoni lesta li tiltaqa' magħna Iltaqet ma' nansi skużawni l-opinjoni hija ila disponibli sa' mill-ġimgħa l-oħra fil-lingwi kollha grazzi lis segretarjat hekk joġobkom oħorġu bil-mistoqsijiet tagħkom. Mistoqsija waħda F'Kobu News jingħad illi l-iskadenza għall-elementi hija 22 ta' Settembru. Fis-sajf tkellimna dwar 28 ta' Settembru. Forsi tista' tispjegana dan il-punt u ovvjament jiena lesta nilqa' kull mistoqsijiet, kull rakkomandazzjonijiet, kull diskussjonijiet li jista' jkollkom biex bekk noħorġu b'opinjoni maquda li nkunu nistgħu inresquha u niksbu l-appoġġ ta' maġġoranza kbira. Grazzi tassew. Merci, Madame le rapporteur. Vous avez... Grazie, signora rapporteur kont preċiża u żamejt fil-qosor. Dwar l-iskadenza. Ejjew niranċaw dan il-punt konna skedajnija għal 22 ta' settembru jekk hija problema li narġaw nitrattawa u narfuk. Grazzi l-Onorevoli Carvajo. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Vertman tal-ħidma tagħha. Iżda aħna fiħdan il-PPE għadna xiftit imħasba dwar eh, l-lan tal-bosta emendi li ġew proposti. Aħna inħossu illi dawn mumiex skont l-lan tal-Kumitat tal-Budget imma jaqblu mal-Kumitat Ekon jew itre u għalek aħna irridu nindirizzaw mill-qrib din il-kwistjoni. It-tieni punt. Kif qalet ir-rapporter? Aħna hawnhekk qegħdin naqdu tassazzjoni fuq is-CO2 ma' risorsi propri, loan resources, din hija kwistjoni importanti ħafna iżda ġiet diskussa f'termini oħra wkoll u għalhekk ma rridux eh, ndaħlu din is-sistema skont lini oħra li diġà ġew diskussi dawn huma żewġ tħassib illi għandu l-PPE frabta ma' dan. Grazzi. Forsi tista' titkellem ma' Sinjura Vertman inti stess biex forsi issibu kompromess. Huwa minnu dan huwa suġġett fejn huwa diffiċli illi wieħed jara x'jista' ta' bilħa jipprovdi dan il-kumitat. Huwa dokument ta' qafas biex jagħti qafas, jipprovdi qafas għal leġislazzjoni nazzjonali dwar l-enerġija u l-elettriku. Kif qalet is-Sinja Vertman dan il-Kumitat u l-Kumitat Xur, aħna tkellimna dwar, il-possibilità illi nużaw kult taxxa ġdida fuq il-forum ta' enerġija li inniċsu għal rizorsi propri tal-Unjoni Ewropea. Rridu nsibu l-aħjar bilanċ. Ħadd iktar ma jixtieq jitkellem? Jekk le, grazzi ħafna ġejt informat illi mem lebda oġezzjoni għat 28 ta' settembru bħala skadenza jekk inti tippreferi. Le tajjeb għalina, 22 hija fidejk jiena rrid insemmija. Mela zommu ma' 22 bħala skadenza. Grazzi. Ejja ngħaddu għall-aħħar vot l-aħħar voti tagħna jew nitrattaw il-punt 21 il-vot dwar ir-rapport la avija dwar miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġuni l-aktar imbeda fl-Unjoni. Ekk joġobkom oħorġu l-listi tal-vot tagħkom, kulħadd għandu l-lista tal-vot emenda 34 sur Paksas, rapporter wa kontra, minu favur, kontra, ġiet rifjutata, 35 rapporter wa kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet, rifjutata l-emenda 36, rapporter huwa favur, minu favur fostkom? Kontra? Sir Buri huwa favur, fidejk. Kontra? Astensjonijiet. Lebda astensjoni taddi. Punt li mess. Jien nissuġġerixxi li nivvotaw F'daqqa elementi ta' Sur Hartong 37, 38, 39, 40. Rapporter huwa kontra. Mnu favur fostkom kontra. Astensjonijiet. Ma jaddux. 41, Paksas. Rapporter kontra. Minu favur. Kontra. Ma taddix. Li jmiss. Ser nivutaw 42, 43, 44, 45 f'daqqa il-paġna kollha li jmiss sa' 57. 42 sa' 57. Sur ħartak ma jsabx hawnhekk. Minu favur, kontra, astensjonijiet, ma, jgħaddux maġġoranza kbira. Li jmiss, l-emendi ta' rapporter. Nissuġġerixxi li nivvotaw dwarhom il-kol wieħed 2 3 erba'. Sakemm ħadd ma joġġezzjona le, minu favur? Kontra? Għaw ftit persuni kontra, sitta seba kontra. Iżda l-maġġoranza hija favur, mela tgħaddi. Li jmiss, 58, Estel Grelier, iżda għandna emenda orali minn ħata rapporter. u jekk qed nifhem sew huwa qed jitlob biex din nivvutawha bħala premessa 36 a ġdida. Minu favur, minu kontra. Tlieta kontra, astensjonijiet, astensjoni waħda taddi. 59. Istess ħaġa, emenda orali għal darbohra. oħra biex din taddi għal premessa minu favur kontra tlieta kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza taddi issa għanna numru 5 ta' Sur Hartong sa' numru 27 sa' nivuta f'daqqa dwar premessa 34 sa' nivutaw f'daqqa minu favur kontra Għazi kulħadd astensjonijiet ma jaddux. Issa l-emendi ta' kompromess. Għonek ser naqdu emendi 28 u 31. L-emendi ta' Sur Paxas u l-emendi ta' Signora Grelier. qed nifhem li huma jaqblu ma' dan il-kompromess minnu favur. Kontra. Aw ħames persuni kontra. Astenzjonijiet jaddu. U għalhekk. Issa irridu nivvotaw dwar id-29 Sur rapporterwa rapporter kontra minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Sira Grelier dwar 30 rapporter huwa kontra minu favur. Soċjalisti qed jappoġġaw li Sinra Grelier. Hawn seba' da. Minu kontra? Is-soċjalisti huma f'minoranza huma taddix. Wetu 30 ġiet koperta mill-kompromess, 32 rapporter kontra minu favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. 33 Grelier, rapporter favur din id-darba minu favur, favur fostkom. Kontra. Erba. Tajja kus staddi. L-aħħar vot dwar l-opinjoni. Minnu favur. Kontra. Erba kontra, ħamsa kontra, anzi. Astensjonijiet. Tridu toddu kemm hawn voti favur? Ser nikalkula wara. Tajjeb wis. Ir-rapport ta' sulla vija għal daqstant jaddi nixtiequ nifirħulu. Punt 22. Għanna xi trasferimenti hawnhekk. Voilà, c'est l'amendement 31. Alors, Sidonia n'est pas là. Mais... Emenda 22, Sidonia ma tinsabx hawnhekk illum, iżda nista' ngħidilkom dan li ġej. Matul is-sajf. Ġi referut lilna. Ġiet referuta talba dwar opinjoni illi kienet urġenti ħafna. minħabba l-ħtiġijiet li kienem minħabba il-ġuħ ġewwa Somalia u l-qarn tal-Afrika. Il-Kummissjoni teħtieġ 100 miljun euro addizzjonali fa' proporzjonijiet ta' impenju u 50 miljun fa' proporzjonijiet ta' pagamenti. Dan teħtieġu mir-riserva ta' jnuna ta' emerġenza. U meta għalunna dwar dan, bit-telefon fawissu rapporter u jiena zgurajna l-minam l talba illi dan il-komitat kien sejjer jaqbel. Għalek aħna użajna proċedura aktar maġla, ovvjament, tridu taqblu intom illum. Għalhekk min jaqbel dwar din l-emenda, dwar dan it-trasferiment, skużawni. Kontra? Astenzjonijiet? Tajjeb u jes, grazzi, naqblu b'mod unanimu. Birman, uh, Għallu votajna fuq trasferimenti l-oħrajn kollha għal-budget din is-sena Sur Mulder ma kienx hemm dak il-ħin li votajna iżda votajna fuqu, votajna għall-għajnoliet. Erba' applikazzjonijiet għall landa mill-fondi tal-Fond eh, Globali ta' Ġustament. Helga għandha trasferiment, jidinna dwar dan talba għal trasferiment skont artikli 22 u 24 regolamentazzjoni finanzjarja għandha xtaqsam mal budget tal-Supervisor ta' Protezzjoni ta' Data Ewropej, Ewropew, għed tipprova tnaqqas punt 11-25 għal ċertu ċentri tar l-iskola 50.000 euro għal punt 11-10 eh, il-contract ta' bl-istess ammont, jina mxet nara lebda problema b'din it-talba għal daqsant nirrekomanda li nikonsidrawa. Grazzi. merci. Grazzi. Naw lebda domandi. Minu favur tal-proposta tal-rapporter? Minu kontra? Lebda stenzjoni? Għaddiet. Tajab, m'hemm xejfu il-politika tal-bini. Ir-rapport tas-Sur Alfonsi, nisniet ilkom fil-bidunet tal-laqa, ġi post-post fuq talba għax ma setax ikum maħna. Ġifieri l-aġenda tagħna ħafna il brata maġla mill jessibt il-laqa spiċċat Iżda nixtieq li l-koordinaturi jibqgħu hawnhekk u rapporters ukoll. U f'rigward tal-lingwi, għall-interpreti nixtieq ngħidilkom f'madwar ħames minuti ser ngħidulkom um, li ma lingwi għandna bżonn u l-oħrajn kun jistgħu marru.